Jekk memx kommenti, eh, mela l-agenda adottata. Illa għatana ja web stream, tpassoltu u naħseb li jintkom għom il-minuti tal-delegazzjoni ta' dawk li jridu morru Dakar biex jihdu sem fil-World Social Forum għall-ewwel darba. Il-punt li tambat eh, naħseb irċevejtu il-minuti tal-laqa ta' jannar ta' u ta' frar ukoll. koll. <clears throat> 28 ta' ġenta jannar u 13 u 14 ta' fra, mela ħatma għandu kummenti, mela l-agenda adott, il-minuti adottati. <clears throat> Il-punt erba. Kif ġabilna. issa għanna skambju ta' opinjonijiet ma' Sur Kus Michel, direttur ġenerali ta' DG Emploi. Mela, <clears throat> pratikament l-imsieħeb tagħna fil-Kummissjoni. <clears throat> mela direttur inti bdejt bħala direttur ta' DG fl-ewwel ta' jannar ta' din is-sena wara li konti lek taħdem fil-Kummissjoni fl-Iżvilupp. U naħseb illi hemm ħafna stennija fuq il-kwistjoni tal-mikrokrediti li hija ħaġa illi e, ġib anki fid-DG tal impjiegi Però qabel kont fil- fil-Olanda, illi huwa pajjiżek, fejn inti kont fi ċentru ta' amministrazzjoni u inti kont ukoll direttur ġenerali tal-affarijiet soċjali. Se natik il-mikrofonu, bat wara peress li naf li inti, naħseb li inti taf li mbagħad il-membri jixtiequ jagħmlu lek xi mistoqsijiet. <clears throat> Naturalment waħda mill-raġunijiet illi aħna Eh, nishtiqu namlu din il dan iskambju ta' veduti biex l net eh, insiru nafuk. U enti tkun tista' anki tibbenefika minn dan l-iskambju biex tajdinna anki fuq kif se taraħ ix-xogħol tiegħek fil-DG fil futuro anki fix-xogħol tal-2011. Kif inta fil-koordinaturi id-deċidew janticipaw il-testi minnaħa tal-Kummissjoni u jagħmlu rapporti fuq eh, ċerti testi li qed nistenna mill-Kummissjoni u nagħmluhom qabel ma nirċevu <clears throat> il-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Però aħna interessati naraw kif se tkun qed taħdem Grazzi ħafna. President, u anki għal klim ġentili tiegħek tal-istidintuni hawnhekk <clears throat> biex eh, niddiskuti ma'kom. <clears throat> Eh, bl-Inglis entkom ta' fuq l-espressjoni hit the ground running. Ma f'din id-DG se jkolli namel hit the ground flying, ġifiri naġel iktar. <clears throat> Għalix mux bis fil-attivitajiet normali, eh, imma anki f'żewġ kwistjoniet eh, imħabba din l-ewwel semestru Ewropew u anki imħabba il-tejja għal għafas finanzjarju multianwali. <clears throat> Fuq il-semestru Ewropew, aħna kontenti li aħna membri mill-core group ta' tlieta illi jitkellem mal istati membri kollha, hemm trojka u dan huwa segretarju ġenerali għal makroekonomika u anki tal- Għada, segretarju ġenerali tal-Kummissjoni, id-digital impligi u digital eh, tal-affarijiet tal-kwistjonijiet fiskali. U naturalment dana biex eh, nizguraw li anki l-parti soċjali edha tiġi inkluża. U inti taf li aħna fil-istrateġija EU 2020 aħna formulajna xi miri u konklużjoni eh, għandha tkun li jekk weħed iħares dak li l-istati membri jinkludu fil-programmi preliminari tagħhom tindunaw illi jekk aħna nżidu ħafna Umbat ma nkunux nistaw nilħu l-miri fil-kwestjonijiet soċjali. ċoħe il-75% ta' <clears throat> eh, tal-impiegi u li noħorġu n-nis mill-faqar sal-2020. <clears throat> Dina kienet kwestjoni li aħna tkellimna fuq ma l-istati membri, għamilna round u f'april issa se joħorġu bil-pjanijiet ta' riforma nazjonali u rridu aħna noħorġu b'rakkomandazzjonijiet konkreti. <clears throat> mela, f'dan il-qasam. L-EBSCO se jkollu ruol importanti ħafna, se jitkellmu fuq din il-kwistjoni fil-laqat tagħhom fit-tieni ġimgħa ta' Ġunju u din se tkun imħejja minnaħa tal-istati membri fil-Kumitat Emploa flimkien anki mal-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali qablu bejnietom biex jikoperaw flimkien u eh, għalek eh, għamlu din il-kooperazzjoni. Nistaw naraw kem kem nistaw nimxu l-qoddim fi rekomandazzjoni tal istati membri, di anki għal darba lina. Eridu nkunu ċari, eridu dina ninkluduwa fil afas tal-Europa 2020, pero minna ħal-ħra tkun realisti u koll. Għax responsabilitajiet principali eh, hija fidejn l-istati membri, u ħana nistaw ninkoraġġuhom u nizguraw illi L-azzjonijiet għandhom isegwu uh, eh, id-deċiżjonijiet fuq il-politika. Fuq il-qafas finanzjarju multianwali, <clears throat> il-Kummissjoni ħadd tippubblika l-pożizzjoni tagħha Ġunju. u dina se tkun eh, ħaġa interessanti u aħna nittamaw eh, li se jkun hemm ħafna attenzjoni minn dan il-kumitat għal dak li jiġi prodott. Aħna bħalissa qegħdin nħejju din il-inizjattiva u edin bħalissa nistaqsu mistoqsijiet fondamentali, ċo eh, għanniex indaħlu jew le miri għall-użu tal-ESF ex ante, jew għanniex nistennew naraw xi programmi joħorġu mill-programmi nazjonali u reġjonali. Għat m'għandniex preferenza politika espressa b'mod ċar għal waħda minn dawn iż-żewġ alternativi. Nħossu li importanti li konna idea ċara fuq dan għax fis-snin li rajna il-perċentwali tal-ESF u rajna li dat naqqas mill-40% għal 22% hemm xi reġunijiet li jħobbu jagħmlu toro iktar milli eh, jinvestu fil-impjiegi. <clears throat> Dinja kwestjoni li la għaddeja f'ħafna snin. E sen se namlu, se noqogħdu bil edha nħarsu lejn dawn l-avvenimenti u se namlu xi ħaġa Il-Kummissarju Andor għandu eh, il-preferenza li namlu miri ex ante f'din il-sitwazzjoni. U bat, naturalment, hemm il-kwistjoni wkoll illi miex kwestjoni biss li natu affarijiet, natu flus l-affarijiet soċjali, ma irridu kun marbutin anki għal headline targets tal-istrateġija. Aħna konvinti li għanna namlu Ek, ma din hija eh, dibattitu politiku li stati membri eh, mhumiex żguri għadhom fuq dan. Eh, U ċari li riżultat ta' dan se jiddeċidi anki kemm se jkun kbir il-Fond Soċjali. Diġà etra minn ħames stati membri bo għamlu talba biex dawn il-fondi jiġu limitati fuq il-level tal-komunità, un bat jek din ċifra fuq jekk ċifra tiġi limitata kemm se jkun disponibli għall-ISF. <clears throat> Aħna nixtiequ natu aspett territorjali għaxoltana. tagħna. <clears throat> Mhux biss tematik fuq il-kwestjoni tematika u settorjali, imma anke għal kull reġun nixtiequ nidentifikaw il-miri u nixtiequ aħna il-reġun nafrontawa eh, b'mod koerenti, il-fondi kollha flimkien Eh, ir-raġuni eh, x-situazzjoni se jkollha meta wieħed iżda l-affarijiet kollha. Dawn huma żewġ kwistjonijiet speċifiċi li rridu <coughs> nitrattaw flow ewwel sitt xhur ta' din is-sena. <coughs> U dawn kollha dawn affarijiet kollha se jingħalqu f'Ġunju ta' din is-sena. <coughs> Barra minn hekk imbagħad hemm il-programm leġislativ normali. Tnejn il-kwistjonijiet naturalment li jitolbu ħafna attenzjoni politika tkun id-direttiva working time tal-ħin tax-xogħol u anki direttiva tal-ippustjar tal-ħaddima. <clears throat> Aħna stedinna il-Partit Soċjali biex jesprimu dea jekk u mis se jkunu lesti huma jiddiskutu bejnietom id-direttiva tal-ħin tax-xogħol. U reċentement ah, ah, irrispondewna eh, illi għadha miex konfermata bil-miktub illi fil-fatt il-parti l-imsieħba soċjali jixtiequ Eh, jinnegozjaw fuq il-futur tal-direttiva tal-ħin ta' xogħol. Hemm skadenza għal risposta tagħhom għandhom supposti rispondu sal-ewwel eh, ġranet ta' april bil-pożizzjoni tagħhom u aħna però naħsbu li huma lesti jinnegozjaw. Mhux se timxi ħafna l qoddim din il-kwistjoni għax hemm differenzi ta' opinjoni illi wieħed irid kompromess fuqhom imma qegħdin jieħdu responsabilitajiet tagħhom għas jidru fuq li pustijar tal-ħaddima u bat il-Komissjoni ma nistaw namlu xejn li nistennew sa kemm il msiħba soċjali joħorġu b'xi inizjattiva. Għandhom eh, żmien ta' disa xhur qabel ma jibdew negozjati u mbagħad jekk ma jġibux riżultati, allura eh, eh, il-kwestjoni taddi fil-fidejn il-Komissjoni. Mbagħad għandna <clears throat> direttiva tal-impustjar tal-ħaddiema li hija politika ħafna u għalissa bħal għadna etni konsideraw eh, din il-kwistjoni fit-tini siċur ta' din is-sena. <clears throat> u il risposta tal-Kommissjoni testa wara tkun wara kollox ikolla żewġ partijiet. Waħda hija li jkun hemm direttiva ta' twettiq eh, li tiċċara <clears throat> x'għandha tkun il-filosofija u kif għandha tiġi eh, titħaddem il-direttiva <clears throat> u tini parti mbagħad tista' tkun l-azzjoni fil-qafas tal- eh, liġi fuq il-suq eh, wahdini u jispiegaw il-relazzjoni bejn il-libertajiet eh, u id-drittijiet soċjali. <clears throat> Din hija kwistjoni li għada għada bħalissa għaddejja din id-diskussjoni u maħna se noħorġu xejn qabel it-tieni parti tas-sena. Aħna nistgħu nistennew fl-aħħar ta' dan is-semestru Illi konna direttiva fuq irradjazzjoni elettromagnetika <clears throat> u hawnhekk għadna qegħdin naħdmu fuq direttiva fuq il-mart muskoloskeletali illi dawn it-tnejn huma eh, kolla fuq it tini nofs ta' din is-sena. <clears throat> Hemm ukoll eh, xogħol fuq il- tipjib ta' tabak fuq il-posta xogħol hemm direttiva li ġejja u ma nafx ma nafx gurek għan nisir nexina nintemmu għadin id-direttiva fl-2011. Però huwa importanti illi ma noħorġux eh, white paper fuq il-pensjonijiet. Għanna 17.000 reazzjoni illi irċevejna. Però se jirnexxilna niproduċu ħaġa fuq eh, din id-direttiva fit tieni nofs ta' din is-sena. Se jkun hemm test Umbat fuq <clears throat> il demografija hemm um, testi ħor fuq il-komunikazzjoni fuq il-Roma, dawn huma kollha kwistjonijiet u diskussjonijiet politiċi importanti illi qatt irridu noħorġu. Dana eh, dan huwa kull ma xtaqt ngħid fuq l-aġenda, għad hemm xi inċertezzi, imma hemm xi dati li huma fissati bħaż żewġ proġetti politiċi, il-qafas multianuali finanzjarju u il-semestru Ewropew. <clears throat> Nista niqaf għawnek bħala introduzzjoni u nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi ħafna għal dik il-prezentazzjoni sur Sarkas. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Grazie, Presidente. <clears throat> u grazzi wkoll il-Surixell. Eh, Forsi hemm kollegi oħrajn soċjalisti illi se jitkellmu fuq il-punti di vista tagħhom. Jiena fisem il-grupp tiegħi nixtieq nilqak u nizgurak illi aħna se nagħtuk l-iktar l-ikbar għajnuna li nistaw biex tkun tista taqdi żmirek għal-futur tal-Unjoni Ewropea li bħalissa eh, tistenna li kunem xi diffikultajiet. Per eżempju, relazzjonijiet fuq xogħol huma eh, huwa qasam diffiċili. Ħafna nies li m'għandhomx xogħol, eh, eluf ta' nies żgħażagħ li ma jistgħux ixibu impjiegi, dan huwa problema hija problema kbira u inti ħataħdem fuq dan u ħataħdem anki fuq il-viżibilità u l-impenn tal-istituzzjonijiet għal futur tal-Europa. jina kont smajtek b'attenzjoni u kont kont ħad gost nisma kif id-DG impigi taħdem mal-trojka fuq il-semestru Ewropew. Għanna nizguraw li kunem bilanċ f'Lebsko u anki nisħu kol fuq l-aspet soċjali tal-krizi. Il-lat ekonomiku importanti, pero mhuwiex l-uniku lat jina għat kifat għad gost ħafna illi inti għat involvi, inti trit involvi l-imsieħba soċjali biex noħorġu minn problema U ma ikonu jistaw jisibu soluzzjoni pragmatika għal krizi. U nishtiq namil kumment għasir. Jina nishtiq nitkellem bieċar. U najt illi id-diġitak għandu jkollar rwol importanti ħafna. Fil-problema tal immigrazjoni fl-Europa, illi għanda effett kbir mens fuq is-suq ta' xol u anki fuq eh, l-integrazzjoni soċjali l-immigranti. Dina waħda mill-iktar affarijiet importanti li rridu nirsolvu, rridu nevitaw li jkun xenofobija u razzizmu, rridu naċċettawhom il dawn in-nies u niżguraw li ntuhom id-dinjità, nirrispettawhom b'dinjità dina miex ħaġa li id-DG eh, employ tista titraskura. Peress illi hemm DG oħrajn li qegħdin mm, jitrattawa. Irridu niġġieldu biex eh, ikun hemm dinjità fl-immigrazzjoni. Urridu niżguraw illi id-DG tiegħek se terfa responsabilità u aħna fil-parlament edin nġildu biex nkun inklużiv f'dawn il-dossier kollha u se jkollkom kollha ruol importanti x'taqdu fil-Kommissjoni biex tiżguraw li dawn il-miljuni ta' ħaddiema immigrati ikollhom aċċess suq ta' xogħol u jiġu rispettati b'dinjità fir-relazzjonijiet soċjali. Għax ninsisti dan huwa il-ċavetta għal biex ikollna relazzjoni industrijali tajbin. Isur e figerejdo u signora Figarido u Kristensen wara. Grazzi, President. <clears throat> Zewċ kommenti osra. L-għonet, <clears throat> dimensjoni soċjali tal-krizi, jew tal krizijiet soċjali. Jena preferisċi nitkellem fil-plural f'dan il-kas. Din hija ħaġa li qegħdin ngħixu fiha u hemm f'ċerti pajjiżi sitwazzjoni verament drammatika, pereżempju f'pajjiżi Portugal Però ma rridux ninsew laqas l-Irlanda, l-Greċja u pajjiżi oħrajn. F'dawn il-pajjiżi hemm eh, salarji baxxi ħafna, eh, l-appoġġ soċjali huwa mm, imnaqqas hemm qat, eh, u anki l-pensjonijiet qegħdin jitnaqsu Diġà kienu baxxi ħafna tal-minqas tal-pajjiż tiegħi. U dan fisem E, il sostenibilità tal-finanzi. E situazzjoni sitwazzjoni għal fqar qed issir dejjem u dejjem fisem il-finanza pubblika u qed iżid anki il-nuqqas ta' ugwaljanza. Għal daqstant nitlob jien fejn hija d-dimensjoni soċjali tal-kriżi f'din il-proċedura kollha fejn mar il-prinċipju tal-adeżjoni soċo-ekonomika? Fil-Parlament Ewropew aħna votajna xi rapporti, eh, per eżempju, wieħed fuq il-salari minimi fuq livell Ewropew. U dina kienet sfida lejn il-Komissjoni tlabnija biex jippreżentaw xi ħaġa fuq dan is-suġġett. U mbagħad hemm stqarrija bil-miktub ukoll. fuq in-nies li m'għandhomx dar, fil-nies li jgħixu fit-toroq. Eh, li e, e, e, il-maġġoranza tal-membri tal-Parlament Ewropew firmaw u f'dan it-test nitolbu l-Kummissjoni Ewropea li prezentaw inizjattiva dawn huma oqsma sensitivi ħafna. U jien dak li nistaqsi, il-Kummissjoni x'għamlet fuq dan il-qasam. Is-Sur Christensen. U matem kollegi oħrajn li xtieq jitkellmu. Komissari Markin Deli Em anki irġil. Issa e nagħlaq il-lista tal-kellima. Astur Kristensen. <clears throat> Grazzi President. Ningrazzi il-Direttur Ġenerali għall-informazzjoni fuq dawn is-suġġetti li huma interessanti ħafna fuq il fuq dan is-suġġett nixtieq nitkellem fuq settur li ma ġiex imsemmi. Hemm font ta' globalizzazzjoni. Dan il-font huwa wieħed mill-għajnuna l-iktar importanti għad dispożizzjon. Fil-fatt meta aħna nixtiequ e, eh, nerġgħu nġibu l-persuni fuq il-suq eh, ta' xogħol. Ma spiss rajna illi l-esperienza ma kienieċ pozittiva ħafna kif jiġri ħafna drabi fl-Europa. Għalix il żmien ta' ta' ta' approvazzjoni tista' jista' jkun hemm ta' sena bil-bidu sal-aħħar tal-inizjattiva. U ħafna drabi meta jkun baqa l-aħħar meta jkun baqa l-aħħar sena fil-perjodu ta' programmazzjoni, fil-font miktub li wara tlet xhur e, e, jidħol fis il-periodu ta' programmazzjoni ta' sentej. Għal da' stantina nixtieq nitlob lil diretturi kemx mod biex il-periodu ta' programmazzjoni nistaw nibdew nodduh meta nafu li meta nkunu nafu li l-fondi ġew motija. Hemm xi mod biex wieħed ikun jista' jagħmel reviżjoni ta' din il-regola fuq il-fond biex inkunu nistgħu innaqsu għall-inqas xi ftit il-żminijiet ta' amministrazzjoni ta' burokrazija u nevitaw li isseħ situazzjoni bħal di u forsi jista' ukoll ikun hemm possibilità jekk il kummissjoni il-Parlamentu, l-Istati membri jinaqdu u jevalwaw il-proġetti individuali biex bekk kumbat li stati membri jistaw jirċevu garanzija illi il-proġett kun żguri li sejaddi u, jkun jistaw fil fat jahdmu u jerġaw jużaw il mizuri ta' taħriċ, Anki dina tista' tkun soluzzjoni għax inkellak ma nagħmlux xek, l-ewwel net inkunu qed nissugraw Inkunu għedin n-organizzaw mizura favur tal-nis edha ma bat memx eh, izmin bizzejed biex inkunu nistaw nużaw il-fendi, il-fondi. Hemm xi ħadd li jixtieq jirrispondi għal eh, eh, id-direttur jixtieq jirrispondi għal dawn l-ewwel mistoqsijiet. Grazzi. Fuq il-kwistjoni tal-migranti. Hemm Din il-kwistjoni qed tiġi trattata minn ħafna partijiet differenti tal-Kummissjoni u aħna diġà qegħdin natu attenzjoni fil-fond soċjali għall-integrazzjoni tal-migranti illi għandhom dritt jibqaw, għandhom permess ġifiri ta' residenza. U dawn eh, huma fidejn grupp, allora bat jitħlu fil-grupp ta' mira tal-fond soċjali u jistaw eh, jibbenefikaw hija kwistjoni ta' ħiliet, eh, anki kwistjonijiet ta' intraprizi żgħar, mikrokreditu li wieħed jibda il-kumpanija tiegħu, dawn kollha affarijiet li jistgħu jiġu mejjuna sakemm dawn sakemm ikollhom il-permess ta' residenza allura jidħlu taħt diġi oħrajn illi eh, huma kompetenti. Imma aħna rridu niżguraw illi l-fond soċjali jinkludihom malli ikollhom dan id-dritt eh, ta' residenza. Fu l-element soċjali tal-krizi u l fat li hemm ħafna affarijiet li qed jitbidlu, Sinjora Figueiredo. Jina nħoss li wara l-kriżi aħna maħniex se nerġgħu nsibu ruħna fl-istess livell eh, fejn konna qabel. Għax l-affarijiet sara tant ikunu imbidlu u anki l-istruttura tagħhom biddet mhux biss taħt l-influenza tal-kriżi. Imma pereżempju għandna l-ekonomiji li qed jikbru eh, l-Asja <clears throat> hemm żviluppi oħrajn, pereżempju fid-dinja arbija illi għat ma nistawx nifmu xinu ma l-konsekvenzi tagħhom. U waħda eh, minn dawn illi importanti ħafna hija illi aħna għandna atteġġament ta' flessibilità lejn dawn il-kwistjonijiet għax aħna fil fonta għadna nafu li kwistjonijiet bħal pensjonijiet irridu nirsolvuhom u anki l-kwistjoni tal-età tal-pensjoni. Hemm ukoll inizjattiva li ġejja mit trade unions għadha miex risposta negativa, imma minnaħat taħħom edin jgħidulna vuna l-inna, għajdulna xinu jizri, għajan nitkelmu fl-imkien. Mux possibli e, dana isir mill-budget Ewropew, għax il-budget u għazar wisq biex ikun jista' jagħti kompensazzjoni jew jagħmel sostituzzjoni għal benefiċċji soċjali li qegħdin jitqasmu fuq livell nazzjonali. Din hija ħaġa li e, għandha tiġi deċiża fuq livell nazzjonali u għaddan il-livell eh, ta' deċiżjoni fuq il-livell tal-benefiċċji soċjali u l-Stati membri tagħna huma differenti ħafna fuq il-ċifri disponibbli għal allowance eh, allowances soċjali u anki ta' kemm idumu dawn il-kwistjonijiet. Inti intkom tafu li il-vokazzjoni tagħna fuq il livell tal-Ewropa mhix mhijiex l-armonizzazzjoni mal koordinazzjoni Dina namluwa ħanna billi natu analizi, data ehm, l-istati membri biex ikunu jistaw jaraw huma x'qed jagħmlu l-istati membri oħrajn. Bittama illi l-persuni responsabli għal dawn il-kwistjonijiet f'kull stat membru jerfaw responsabilitajiet tagħkom. U f'dan is-sens aħna qed nipprovaw nipromovu d-dibattitu fuq kwistjonijiet bħal kurta. Hija ħaġa tal-moda hija espressjoni li kulħadd qed jużada l-aħħar fless sikurtà. Però rridu naraw xi tfisser irridu nagħtuha tifsira. Mhux biss fil-karta ma anke fil-prattika. Fuq livell nazzjonali. U propju biex nanalizzaw xuħut mill-aspetti tal-kriżi illi il-fond ta' globalizzazzjoni ġi mwaqqaf. U dan il-fond fil-bidu kien qed jitratta biss l-effetti tal-globalizzazzjoni. E, l-ambitu tiegħu e, mbagħad ġi mwessa biex inkludi anki l-kriżijiet u din ħaġa barra mill-budget. Irridu ninvolvu iż-żewġ ferat tal-leġislatura biex il-budget ikun isir disponibli għal biex wieħed ikun jista' jwettaq deċiżjoni. U dina wara kollox hija waħda tal-elementi illi mħabba fija id-deċizjoni jtihdu ħafna żmien. Id-deċizjoni hija fidejn il-kunsilli hija ħaġa unika u jiena naħseb illi jekk eh, irridu nkomplu b'dan il-fond ta' globalizzazzjoni fil-perspettivi finanzjari, hemm bżonn insibu mod biex jaħdem eh, mod iktar sempliċi u inqas burokratiku biex kollu effett l-Unjoni Ewropea fuq l-użu tal-fond ta' globalizzazzjoni kien previst dan il-fond bħala massimu ta' 500 miljun fis-sena. Però meta wieħed is il-periodu ta' implementazzjoni u anki wara illi wessajna l-ambitu l-użu fil-fatt mhuwiex iktar minn 225-250 miljon fis-sena. U dan mhux mħabba tul tal-proċedura. Għax meta tasal talba ħna nanalizzaw għana tu attenzjoni kollha li jistħoq ila. Imma mbagħad mm, fil-bidu aħna nieħdu kuntatt ma' daw li proponu u naraw hekk il-proposta tistax tissodisfa eh, il-miżuri, il-normi tar regolamentu jekk tissodisfhom allura mbagħad Eh, isir ħafna xogħol fuq id-dettalji. Għal inqas għal daqshekk kemm fil-bidu kif ukoll fl-aħħar hemm ħafna attivitajiet li huma meħtieġa biex wieħed jiċċara din is-sitwazzjoni u hemmhekk aħna nippruvaw intejbu l-affarijiet. U issa ejna raw kif irridu eh, nimxu għal futur għax fil-qafas tal- eh, perspettivi multianwali finanzjari irridu niddiskutu jekk nistawx nżommu eh, il-fond ta' globalizzazzjoni f'sitwazzjoni ta' kriżi e xinżommu nżommuha. Issa għanna l-Sinjura Markanson. Grazzi, President. Wara l-krizi, il-nis jibtaw jgħatmu fuq il-virtu, x'kien li ħadem ħażin u x'nistgħu ntejbu għal-futur. U Kustjoni wahda ta' diskussjoni fl-istati kollha hija l-ekonomija griża. U nixtieq nitol nistaqsik. Kemm xi priorità għandha din l-ekonomija griża? U kwestjoni oħra speċifika. Inti taħseb illi għandu jkollna responsabilità minnaħa ta' ċittadin fil ekonomija eh, Signora Harkin, grazzi eh, anki għal prezentazzjoni. Il-kommenti mm, għaj li kont se diġa jien diġà tkellmu fuqhom għax tkellmu fuq eh, il krizi attuali ekonomika u dan il-komitat u dan id-DG għandu ruol importanti x'jaqdi fil-kriżi Enti eh, għad eh, fuq social fund illi nipreferu namlu toroq mill-li namlu eh, mizuri illi jistaw jizidu l-impigi. Tamel soluzzjoni, tamel sens tajt illi l-unika soluzzjoni hija soluzzjoni ekonomika għal krizi wara kollox. Aħna bħalissa interessati illi eh, nużaw il-istituzzjonijiet finanzjari u nikapitalizzaw fuqhom. U rridu nagħmlu mod biex nżidu l-impjegi. U jiena nħoss li fil-rapporti tagħna jider ċar li għandna bżonn iktar appoġġ. Insemmejt li l-pensjonijiet aħna ħarġet diġà l-green paper qed nistennew issa il-white paper fuq il- pensjonijiet jina Irlandiza u rajt il-Memorandum of Understanding li kienem bejn il-Komissjoni, l-IMF u l-Gvern Irlandiż. Waħda mill-kwestjonijiet li kienu inklużi. Għammek, e, l-fond tal-pensjoniet ta' 17 biljon għandu jiġi użat issa biex jirkapitalizza l-banek. Għasalt il-Komissjoni qed tajt ħaġa u affarijiet oħra qed jiġa affarijiet oħra. Nafri dawn huma affarijiet estremi. U nafi li wieħed jista' jieħu miżuri estremi. Rridu nitkellmu fuq il kwestjonijiet ekonomiċi. Meta wieħed eh, ikun fuq il-minimum wage m'għandux f'moħħu jipprova jaħseb fuq il- eh, kif ħasen selvaw il-banek. Għal da stant rridu nagħmlu azzjoni koordinata fuq minnaħ tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. U dana mwix riflet fl-istess mod minna ħata l-Kummissjoni, bżonn ikun hemm iktar appoġġ fuq da. Eh, xi punti speċifiċi, semmejna il-fond ta' globalizzazzjoni u anki fuq il-żmien, il-żmien differenti li wieħed hemm bżonn. Irridu nagħmlu xi ħaġa biex dana jsir inqas ta' pis. L-Istati membri jistgħu jibdew inidu eh, azzjonijiet la darba il-istir e applikazzjoni l-Komissjoni. Per aħna drabi l istati membri mux edin f'pożizzjoni finanzjarja biex dan jagħmlu għal daqstant dan ma jsirx xo, spess eh, huma eh, l-istati membri u l-ħaddiema li m'għandhomx l-istrumenti biex jibdew din nazzjoni. Minna għal oħra għandha tkun il-kontra, għandha tkun il-kontra. Anki il-Parlament, mhux biex il-Kummissjoni u l-oħrajn. Imma kollha kemm aħna rridu niżguraw li il mekkanizmu jkun inqas diffiċli. Grazzi. Tkellimna dwar il-kriżi soċjali imma il-punt li rridu nżommu f'moħħna, rridu propju fuq il-nuqqas ta' ugwaljanza, ugwaljanzi soċjali illi semmiet il-Sinjura Figueredo li qed narah fid-differenzi bejn is-salarji x'se nagħmlu aħna dwar dan it-tieni mistoqsija tirrigwarda l-impjeg. Mistoqsija sempliċi nafu li l-lum hemm ħafna ħaddiema f'qar fl-Ewropa. Naraw li 20% fil-mija tal-persuni qiegħda huma żgħażagħ u l-ewwel vitmi tal-qatt huma propju n-nisa issa Meta se nagħmlu aħna għażliet strateġiċi fuq impjegi ġodda, impjegi favur l-ambjent li ma jistawx ikunu delokalizzati, impjegi ekkim sejħa deċenti u illi ikunu eh, jistodisfaw il-livelli minimi aċċettabbli soċjalment bat dwar il-white paper fuq il-pensjonijiet infakkarkom illi ħafna persuni li qegħdin jgħixu fuq il-pensjoni huma fqar. X'set eh, X'se tagħmlu intom eh, dwar dak illi il-Kummissjoni se tippreżenta fuq il-pjattaforma eh, għall esklużjoni soċjali u ġlieda wkoll kontra l-faqar. Jiena wkoll għandi xi mistoqsijiet issa dwar is-semestru Ewropew Intom inti li l-EBSCO u kol se jkollu rwol xjaqdi biex jiddefinixxi rakkomandazzjonijiet pajis pajis. U eh, tajtna xnifmu li l-ewwel reazzjoni minn naħa tal-imsieħba soċjali jew minn tal-unions kienu reazzjonijiet imqanqla ħafna. Jiena ma naħsibx li għanna ninterpretaw il-burdata il tal-imsiħba tagħna b'dan il-mod. U eh, jiena mħasba għaliex flimkien ma dan is-semestru Ewropew dak li qed jiġi infassal fil-kontest tal-patt għall euro jider illi qed jinjora kompletament l-istrateġija 2020. Inti kom eżempju, per eżempju, f'dak li għandhom xaqsmu il-riformi strutturali li eh, jider li qed tiġi proposta l-ħin kollu tnaqqis tas-salarji, tnaqqis tal-pensjonijiet, l-età tal-wieħed joħorġ bil-pensjoni li dejjem tiżdied, eccetera. Għalek jidrilna li jekk il għan tal-istrateġija Europa 2020 hija tassew il-punt ta' referenza, il-qafas ta' referenza, l-ura mela irridu naraw eh, nitfaw għajn differenti fuq il lef għal qed nagħmlu pereżempju fil-qasam tal-edukazzjoni għalfejn l-unika eċċezzjoni li eh, tippermettilna li naraw il-mod kif qed jintnefqu l-flus u mhux biss l-ammont tad-deficit dejjem ikun fuq il-twaqif tal-pensjonijiet, tal-reġim tal-pensjonijiet permezz tal-kapitalizzazzjoni. Jiena naħseb illi l-edukazzjoni jistħoq illa l-istess attenzjoni daqs il-reġim tal-pensjonijiet. It-tieni komment li xtaqt nagħmel inti għat xi ħaġa dwar l-anijiet li aħna rridu eh, nilħqu fil-kontest tal-Fond Soċjali Ewropew u issa rridu nkunu nafu jekk hemm bżonn ta' oġġett għanijiet li jkunu definiti minn qabel jew le. Jiena l tqajt ma' ħafna persuni mir reġuni differenti jgħidulna li aħna skont it-territorji tagħna bżonn li nkunu nistgħu nagħmlu dak li hemm bżonn li nagħmlu u jekk il-territorju jkun per eżempju dak li għandu xaqsam ma kwestjonijiet urbani għandu diffikultajiet kbar jekk hemm bżonn li tiġi applikata l-istrateġija Ewropa 2020 ma nistgħux nagħmluh dan. Aħna hawnhekk fuq livell Ewropew irridu xorta waħda nkunu koerenti kemm intom min-naħa tal-Kummissjoni u aħna min-naħa tal-Parlament Ewropew. Il-Fond Soċjali Ewropew eh, eh, mhux qed qassim tal-liri e, u ma flus e, biex li għandhom jintnefqu għall-implementazzjoni ta' politiki għal-riformi strutturali issa jekk aħna se ninsew il-vizjoni Ewropea l għax se namlu qegħdin norganizzaw tqassim tal-flus li għalli għafx isir minnhom. Eh, u dana imur lura lura għal żmien ta' sinjura Margaret Thatcher jina naħseb illi dan il-kwistjonijiet fundamentali għandhom jiġu mistoqsija wkoll fil-Kummissjoni. Allura kif intom se t-implementaw l-istrateġija 2020 eh, banijiet soċjali importanti tnejn minn ħamsa li istat waqfu, jekk intom mat ma tużawx il-lodot, il-ftit odda li għandkom eh, fuq livell Ewropew. Kif se tirnexilkom tamlu dan kollu? bad dwar kontrat globali reġun reġun, tista tajdinna ftit iktar eh, x'tifmu biha jentom dina li xem żewġ mistoqsijiet li għandna nagħmlu dan kontrat globali li kopru, li kopru il-fondi kollu, iġifiri il-fond soċjali u l-fond aġġustament għal globalizzazzjoni jew irridu noħolqu mekkanizmu ġdid għaliex ħafna minn dak li tqajna magħhom jgħidulna li huma eh, qed isibu diffikultajiet kbar biex jifmu l mekkanizmu l-ġdid. Mhux qed ngħid illi ma jrid jinbidel xejn, imma intom ikkalkulajtu se tiġi tiswa eh, il-proċess ta' talim sakemm dawn eh, il-persuni għalmu jużawhom dawn il-mezzi, dawn il mekkanizmi mbagħad dwar inizjattivi leġislattivi jew inizjattivi direttivi li jittieħdu uh, fil-dossier ta' direttiva dwar posted workers. Inti semmejt eh, il-kas klassiku, ġifiri sur Barroso ilu jsemmiħ eh, tul ta' żmien dwar il-mod kif tiġi implementata il-liġi, minti mbagħad semmej xi ħaġa dwar is-Single Market Act. Xi ħaġa dwar is-Single Market Act. Tista' tgħidilna di xi ħaġa x'inhi jogħġbok? Merci bien. Eh, j'ai entendu le mot. Iva, jiena smajt li semmejt ix-xitan u ma naħsibx kont qed tirreferi għalija ġveru. għandi jena vizzju illi inkun sinċir ma noqgħodx inlaqlaq u jkolli najt illi hawnhekk ma nistax inwieġeb is-Sinjura Jackson fuq il-mistoqsija li għamlet għall-ekonomija il-griża fix-xarrejn 14 il-ġurnata u 16 il-sija li jien f'dan il-post tax-xogħol qatt ma smajt biha din ħaġa grazzi tal-li semmejta eh, se kixxef ma nista' ngħidlek xejn iktar minn hekk. dwar ehm, il-mod kif iċ-ċittadini japprezzaw dak li qed issir din hija seduta uffiċjali qiegħda tixxandar fuq l-internet għalhekk irridu noqogħdu attenti. Però rridu ngħidu illi id dinja tem barra hija dinja reali u f'dik id-dinja is-sinjur jew is-sinjura suq għandhom rwol importanti ħafna x'jaqdu. Ħafna minn dak li sar fl li sar taħt il-pressjoni ta' dan is-suq Is-suq irrid ikun sodisfatt ittieħdu ħafna miżuri u nistgħu naraw illi bħalissa E, e, sibna tip ta' bilanċ e, iktar fiduċa u li nittamaw li nistaw nimxu il-qoddim iva hemm xi kontijiet illi rridu nħalsu kontijiet illi aħna uh, tellajnijom biex niksbu lura il-fiduċa ta' ċittadini. Issa dawk li se, jiddeċidu pajjiżi oħrajn huma li hom infushom fil-kontest ta' dawn il-miżuri ta' austerita se uh, Iva, se jajjem xi tħassib fil-oqsma soċjali naħseb illi ħafna minn dak illi sar mill-tieni gwerra dinjija f'ħafna eh, li wasanna li għal ħafna negozjati forsi jista' jkun meddet u rridu noqogħdu b'sebajnejn. Jiena nista' biss nirrepeti dak li diġà għat, id-dinja imbidlet u li aħna immorru lura għaż-żmien ta' qabel il-kriżi hija xi ħaġa impossibbli. Dan huwa żmien issa li qed ngħixu fih fejn aħna issa irridu kunnu iktar flessibli, iktar innovattivi, imma fl-istess ħin eh, nżommu livell ta' ħajja li jkun aċċettabbli għal kull membru tas soċjetà tagħna mingħajr ebda esklużjoni. Jiena naħseb illi eh, rridu naħdmu, naħdmu sfiq fuq dan. Nistaw najdu illi xi msieħba f'dan id-dibattitu uh, ma kinux propju uh, preparati illi jinvolvu ruħom f'dan id-dibattitu, immissa dan kollu qed jinbidel. Qed nara illi qed titqajjem kuxjenza u illi dak eh, u ma issa iktar lesti illi jidħlu fid-diskussjoni u li jidħlu fija minn perspettivi differenti u m'għandniex għalfejn noqogħdu noħolmu illi se jkun faċli li naslu għal xi konverġenza tal-opinjonijiet imma hekk kif ikomplu id-diskussjonijiet u għandna bżonn dawn id-diskussjonijiet naraw li l-affarijiet jinbidlu. Aħna permezz tal-politiki tagħna u b'mod partikolari fil-politiki tal-Fond Soċjali Ewropew, fil-politiki u fl-implementazzjoni fil politiki u fl implementazzjoni nitolbu b'mod partikolari eh, jew nippruvaw illi dawk li huma l-iktar imwarba u maqtuwajn illi ikunu iktar involuti iż żaża l-anzjani u hija eh, faċli li wieħed jgħid iva n-nies iridu jaħdmu iktar fit-tul, imma mbagħad iridu ngħidu wkoll illi l-ambjent tax-xogħol irid ikun differenti. Imma Għal dan kollu hemm bżonn tal-kooperazzjoni min-naħa tal-istati membri. Aħna ma nistgħux noħolqu impiegi ġodda mill-Ewropa, nistgħu biss noħorġu b'suġġerimenti. Nistgħu nagħmlu analiżi, natukom statistika, natu eżempji, nistgħu nagħmlu esperimenti, innovazzjoni soċjali, imma huma l-istati membri illi jridu jaslu għal konklużjonijiet tagħhom u mbagħad joħolqu il-politiki tagħhom skont il-konklużjoniet li kunu waslu għal-jom. Naħseb illi ma konċar bizzejiet, Senjura President, jekk inti eh, ħat l-impressjoni li l-imsieħba soċjali huma diġà involuti fis-semestru Ewropew Meta tkell semmejt l-imsieħba soċjali kont qed nirreferi għalihom fil-kuntest ta' direttiva dwar is-sijat tax-xogħol. Aħna m'għandna ebda indikazzjoni la li mhumiex interessati fis-semestru Ewropew imma laqas ma huma xi ħerqana b'mod partikolari u ma mhumiex involuti b'mod formali il-Kumitat għal Protezzjoni Soċjali u għan volut l emko mbagħad uh, iktar qudiem l-EBSCO, un hemm xi laqat mal-imsieħba soċjali fejn aħna b'mod ġenerali nitkellmu dwar il ġejjini imma mhux b'mod speċifiku tal-semestru eh, Ewropew. Dan kollu huwa rilevanti għal dan id-dialogu makroekonomiku, eh, kollu huwa marbut mal ġejjini tal-qafas Eh, finanzjarju multianwali imma ma memx xi jew ma kienx hemm xi laqa speċifika dwar il-semestru Ewropew. Jiena ma rridx noqgħod nirrepeti dak li diġà qatt imma ikolli najt illi hemm xi tħassib fl-oqsma soċjali inti għat illi hemm bżonn illi nqisu wkoll l-investiment fil-qasam tal-edukazzjoni. Ħafna mill-istati membri tagħna għandhom politiki fisseħ illi jajdu juru illi rridu investu iktar fl-edukazzjoni. Aħna għanna agenda ġdida għal ehm, ħiliet hilit u impiegi ġodda li hemm bżonn għal dan kollu um, investiment għal taħriċ fil-edukazzjoni vokazzjonali għal dawk li forsi mandomx taħriġ vokazzjonali ta' ebda tip Eh, il-fond tal-globalizzazzjoni jikkontribwixxi għal dan it-taħriġ, aħna ninteressati wkoll illi nippromuovu l-edukazzjoni terzjarja. Uh, din ikolli hija waħda mill-miri prinċipali tal-Istrateġija Ewropea 2020. Imma aħna għandna budget illimitat Aħna nistaw biss nissieħbu fl-inizjattivi illi jagħmlu l-istati membri umma iridu jiffissaw il-miri tagħhom fil-qasam tal-edukazzjoni. Inti staġibt illi aħna uh, biss nitkellmu dwar jekk għamniex ikonna miri għal Fond Soċjali Ewropew jew le, imma eja nkunu realistiċi għalissa għal perjodu 2007-2013 m'hemmx miri definiti minn qabel lanqas għasal Fond Soċjali Ewropew. Tantu hekk li aħna ninnegozjaw mal-pajjiżi u mar-reġuni u eh, wieħed jikseb il-riżultati jekk dawn ikunu interessanti fil-dimensjoni soċjali għalhekk issa dan il-perjodu 2007-2013 eh, madwar 22% tal-Fond eh, Ewropew għal koeżjoni huwa imstellef fil-qasam tal-soċjali. Issa aħna ħriġna b'din l-istrateġija Ewropea l-2020 li għanda il Il tinkludi miri. Umbat nistaqsu allura mela il-flus li għanna allokati għal periodu tal-2014-2020 narbtom iktar miqrib ma dawn il-miri dan wassal għal dibattitu mux biss fiħdan il-Kommissjoni ma mal-Istati membri u mar-Reġjuni. Inti semmejt esperienzi esperjenzi li kellek inti stess f'kuntatti ma' reġuni għaliex huma jgħidulek tuna l-flus għax aħna nafu x'għandna nagħmlu bihom. Imma dan huwa dibattitu politiku il-pożizzjoni tal-Kummissarju Andor hija ċara huwa jrid li jkun hemm rabta ċara mal-miri fil-qasam soċjali hekk kif huma definiti fl-Istrateġija Ewropea 2020. Imma dan sejr irrit jitkompla l-Kummissjoni se toħroġ bl-idea tagħha f'Ġunju u mbagħad irid ikun hemm dibattitu u jiena nittama illi intom se jkollkom rwol attiv bħala komitat f'dan id-dibattitu. Umbat dwar il-direttiva il ehm, direttiva tal posted workers, inti staqsejt x'se jiġri flat tal-suq uniku. Jiena għażilt il-klim li użajt bir-reqqa Iva se jiġri xi ħaġa f'dan il-kuntest imma marriċ illi nagħmel deċiżjonijiet politiċi hawnhekk, marriċ ngħid se jkunu dawn jista' jkun hemm ċarar u jista' jkun hemm bidla fir-regolament din hija xi ħaġa wkoll li trid tiġi deċiża fuq livell politiku. Ah, Alla volja id dirett il-pożizzjoni ta' direttur ġenerali hija pożizzjoni interessanti ħafna imma xorta hemm limiti. Mela, grazzi ħafna, nittama illi eh, ikonna kooperazzjoni tajba u eh, miftuħa mal-komitat ta'kom. Il-President, grazzi ħafna il-rapporter tana fuq il-Fond Soċjali Ewropew wasal tard imma għandu xi mistoqsija xi għamillek. Sinjura Moran, eh, nitlobok jekk joġbok illi ma titkellimx fit-tul imma natik il-mikrofonu. Iva, se noqgħod attenta, Sinjura President. Skużani, Sur Direttur Ġenerali, illi wasal tard imma konna dejjem bin negozjati u naħseb illi tifhem illi ma stajtx nitlaq Jiena naqbel 100% ma dak li għalet il- president um, il uh, dwar ħtieġa ta' politika Ewropea għal Fond Soċjali Ewropew u li dan il-Fond Soċjali Ewropew ma jsirx uh, politiki reġjonali fejn il-ruħ il Ewropea, l-spirtu Ewropew jisparixxi. Irridu noqogħdu attenti ħafna, anki jekk aħna nafu illi irridu kun hemm xi aġġustamenti għal għal dak ħtiġijiet lokali. Inti għat li 22% tal-fond ta' koezjoni kienu se jmorru fil-qasam eh, soċjali imma il-budget Ewropew mhuwiex infinit hemm bżonnijiet enormi imma fondi li huma eh, relativament limitati b'mod partikolari f'dawn iż-żmien ta' kriżi. X'ħasbet il-Kummissjoni għal bħala miżuri mhux biżejjed illi ikunem ill li jirataw il-flus li territorji mhux biżejjed illi ninvestu l-flus fis-settur soċjali, hemm bżonn illi dawn il-fondi imorru biex isolvu xi problemi għal dawk l-irġiel u n-nisa illi għandhom bżonn. Jekk wieħed ifassal politika Ewropea minn ras il-lajn politika ta' kozjoni soċjali, allura irridu l-ewwel naraw fit-territorju kif qed jiġu eh, użati u li dan l-effett mixtieq ikun tassew inkiseb. Issa dawn il-miżuri ta' impatt din il-verifika kif se ssir mhux il-kontroll dwar kif edin jintużaw il-fondi imma dwar l-effett li qed jinkiseb bl-użu ta' dawn il-fondi. Thank you very much. Um on the... Uh... Grazzi. Issa, fuq il-mistoqsija dwar il-miri soċjali ċari. Naħseb illi għall-ewwel darba aħna f'pożizzjoni illi norbtu l-infiq ta' fondi soċjali jekk tittieħed deċiżjoni politika li dan isir biex nikkompletaw miżuri li qed jiġu identifikati anke fl-Istrateġija Ewropea 2020 Umbat ikunu nistaw nofru tip ta' lista ta' menu ta' azzjoni li l-istati membri u reġjuni minn fejn ikunu jistaw jazlu xinu importanti għalihom. U waħna mbagħad hekk inkunu nafu li l-għażliet tagħhom xorta waħda huma parti minn din il-lista ta' attivitajiet u se tindirizza xi qasam e, fejn hemm xi bżonnijiet partikolari dwar il rizultati miksuba bil-nefqa ta' dawn il-fondi. Il-problema i illi memx ġeneralizzazzjoni ta' dawn l-evalwazzjonijiet. L-evalwazzjonijiet isiru imma ma jinġabrux. Għalek minn reġun għall il ir-realtajiet huma differenti ħafna. Għalek issa qed noqogħdu attenti illi namlu analiżi ħafna iktar dettaljata dwar x'sar mill-flus u bil-flus fl-modi, għalina mebda diffikultà li nibatulkom mijiet ta' paġni ta' evalwazzjoni illi jagħtu ftit indikazzjoni ta' riżultati uh, li nkisbu. Imma inti mhux dan qed titleb, inti qed titlob uh, jew evalwazzjoni ġeneralizzata għal kull reġjuni u kull pajjiż. Aħna fuq dan qed naħdmu issa. Mish se tkun ħaġa faċli għaliex ir-riżultati, eh, skużawni, ir-rapporti jaslunna b'modi differenti waħna irridu nkunu ċerti illi dak illi aħna nippubblikaw ikun korrett anki xjentifikament. Aħna qed naħdmu fuq dan ma nistax inwedek u ngħidlek meta se jkun lest se jkun hemm uh, evalwazzjoni ta' eh, mhux se jkun hemm uh, evalwazzjoni tal-impatt fuq dak li sar fl-modi imma se tkun evalwazzjoni ħafna iktar ġenerali imma ma tkomx tippretendu li din tkun fidejkom qabel Ġunju. Issa indu ngħid li il-President kienet għamlet li mistoqsija li jiena ma wiġibtiex. Inti eh, saqsejċ xirridu ngħidu bija bil-kelma kontratt integrali. Eh, aħna ridna nfissru hekk illi se jkun hemm negozjati ma' stat membri u ma' reġjun fejn il-fondi kollha ikunu involuti u mbagħad ikonna approċ integrali, territorjali u tematiku għal dak il-pajjiż jew dak ir-reġjun, fejn imbagħad aħna kunu nistgħu ukoll niddeċidu liema attivitajiet se jiġu iffinanzjati. Dan huwa importanti għaliex bħalissa, per eżempju, jekk niddeċidu illi nissussidjaw attività ta' um, taħriġ vokazzjonali, hemm il-fondi ma ma nistawx inħalsu għall-infrastruttura. Għallek irridu nmorru fond ieħor biex nitolbu għal-flus biex nifinanzjaw l-infrastruttura tal xi skola, per eżempju. Għallek l-ewwel irridu nqisu l-Istrateġija Ewropea 2020 u mbagħad il-programmi ta' riforma nazzjonali illi aħna niddiskutuha mal-pajjiżi individwali f'dan is-semestru Ewropew Mbagħad se jkollna diskussjoni integrali mal-pajjiżi dwar l-implementazzjoni fejn imbagħad nidentifikaw l-attivitajiet differenti li jridu jsiru mbagħad għal kull attività jrid ikun hemm persuna waħda illi tkun responsabbli. Aħna fuq dan qegħdin nippruvaw naħdmu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Direttur Ġenerali Kif għatt inti stess aħna se jkollna ħafna iktar opportunitajiet biex eh, niddiskutu. Kien importanti ħafna għal eh, membri ta' dan il-kumitat li kollom kuntatt uffiċjali miegħek u nawguralek kull suċċess eh, f'din il-ħatra tiegħek bħala direttur ġenerali ta' dan id-direttorat il illi bħalma tista' timmaġina għalina huwa importanti ħafna. Grazzi. Issa, naddu għal punt 5 tal-agenda tagħna U ek issa nati il-kelma l-Sur Martin Kassler, rapporter, biex jiprezentanna il-rapport leġislattiv tijaw fuq il-sena Ewropea ta' tixjieħ attiv, jiġifiri il-sena 2012. Għamnek aħna irridu niddiskutu il-25 emenda ta' kompromess Eh, mill-elementi kollha li ġew ippreżentati nżommu f'moħħna illi f'dan id-dossier għandna naqra ta' diffikultà fil-budget għaliex qed eh, jiġi tiġi proposta sena mingħajr ebda allokazzjoni ta' flus. Sur Kassler. Grazzi ħafna, Sinjura President. Inti diġà semmejt punt importanti ħafna. Il-budget U il-kwistjoni ta' jekk se jkollna din is-sena Ewropea fl-2012 mingħajr budget se jkun naqra diffiċli naħseb u naħseb illi din hija t-tieni darba fl-istorja ta' dawn is-snin Ewropej illi qegħdin f'sitwazzjoni bħal din u naħseb illi hija ħaġa tajba illi l-Parlament Ewropew qed jiġbed l-attenzjoni għal din ir-realtà. Jiena għamilt dan flimkien mal-Shadow Rapporters mill-gruppi kollha li nistassew nixtieq nirringrazzjom għaliex ħdimna mod eċċellenti flimkien. U eh, irnexxinna insibu tarf l-emendi kollha u naslu għal kompromessi fuqhom. Għal daqstant grazzi hija idea tajba li konna eh, dan il-kompromess fil-forma li jgħat qoddimna palissa. Imma nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' għal xi punti importanti li kienu importanti ħafna wkoll għalija bħala rapporter. L-ewwel net il-proposta tal-Kummissjoni uh, kella l-bidu tagħha u lan aħħari aħari tagħha li nqisu il-tixjieħ attiv mill-perspettiva tas-suq tax-xogħol u tanċi ġie inkluż fil-kompromess, mux biss il-kwistjoni tal-politika tax-xogħol imma solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, approċċ ta' solidarjetà u anki kultura ta' tixjieħ attiv. Ġifiri mhux sempliċement politika dwar l impiek Qed nitkellmu dwar kura tas-saħħa, talim tul il-ħajja, dinjità umana, solidarietà bejn il-ġenerazzjonijiet, etc. Din id-definizzjoni uh, kultura sostenibli ta' tixjieħ attiv. Ridna nikluduha anki fit-titlu dan huwa l-ewwel punt li xtaqt inqajjem. Aħna sibna pożizzjoni komuni fil-kumitat nirringrazzja l-Shadow rapporters kollha b'mod partikolari għal dan. Aħna nixtiequ li nitkellmu dwar kultura ta' tixjieħ attiv, eh, vitalità, solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Jekk il-kompromess jaddi għada għanna najdu uh, solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet bil-sottotitlu uh, vitalità fil-rispett tad dinjità ta' kulħadd Naħseb illi dan jinkludi kollox dinjità għal kulħadd, iż-żamma ta' ċertu vitalità li jagħti kwalità tal-ħajja, solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, jiġifieri kulħadd huwa inkluż. Mhux biss huma l-ġenerazzjonijiet l-aktar anzjani li għandhom jitkellmu favur il- il- tixjieħ attiv imma anki iż-żaza għax wara kollox anki dawn qegħdin bil-mod il-mod jixjieħu ukoll b'mod attiv. It-tieni punt naħseb illi eh, ħadd ma jista' jgħid li għandu dubji dwar il-ħtieġa ta' rizorsi u rizorsi finanzjarji. Jekk aħna rridu jkollna sena Ewropea, eh, inkella ma, jġri ma jiġri xejn da kollu li qed nagħmlu jkun għal xejn għalhekk pożizzjoni komuni li aħna uh, sibna fil-kompromess tagħna hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja lil kulħadd il-gruppi kollha b'mod partikolar x'naħseb illi dan huwa l-iktar punt diffikultus dwar kemm flus għandhom ikunu allokati. Um, budget ta' 6 miljun euro fil-qafas eżistenti. Nirringrazzjak tal- uh, karta tal-litra li battilna, Signora President, li għal-litra ta' Sur Lamassur, fejn qed jgħidilna illi għal din is-sena se jkollna żewġ miljuni biex nipromuovu is-sena 2012 u mbagħad b'mod iktar formali fl-2012 ikonna 4 miljuni oħrajn biex din is-sena tkun iktar viżibbli permezz ta' eh, azzjoni fuq livell Ewropew. Ovvjament għatmu bizzejiet kien hemm min eh, issuġġerixxa ammont akbar ma dana kollu 6 miljun euro f'budget uh, u fil-perspettivi finanzjarji li, li għanna bħalissa, kien għert waħdu għan punti li ta' diffikultuż ma' l-Konsellu Komissjoni, din mish kwestjoni ta' kofinanzjament. Din is-sena zewċ miljoni u erba miljoni oħra s-sena diħla u ma parti mill-qafas eżistenti. Mela dik eh, kienet taqsira eh, eh, tiegħi għalhekk il-linja ta' kompromess tagħna hija kif ippreżentajtilkom, nittama li intom taqblu u li għada nkunu nistgħu nivotaw fuq dan il-punt malajr. ħaġa waħda li hija importanti għalina hija li aħna rridu li din is-sena Ewropea ta' tixjih attiv u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet li tkun sena li, li tkun imħejjija tajjeb. Aħna rridu nalqu fuq dan malajr, jekk jirnexxinna wara l-ewwel qari, Dan naraw għada wara li nkunu votajna, mbagħad imorru għand il-Kummissjoni u l-Kunsill u naraw x'jaħsbu se jgħidu. Forsi ikun hemm bżonn li nkomplu ninnegozjaw, niddiskutu magħhom ma naħseb illi f'dan il-kumitat Eh, nistaw nifissaw id-direzzjoni u grazzi ħafna għal darbohra għal kooperazzjoni ta'kom u nistana bilħar ħarqa diskussjoni. Eh, Madam Rovana Plom, fi Mr. Thomas Mann. Madam Rovana Plom. Mulțumesc, doamna președintă. Eu... Grazie, președinte. Noastră e Corina Crețu, care este shadow pe acest Nixtieq nitkellem fisem il-kollega Sinjora Kretu li jaxilu rapporter għal din l-opinjoni u iżda ma tistax tkun il illum. Sinjora Korina Kretu tixtieq tifra li sur Kassler għax-xogħol tiegħu u mod partikolari għal fatt li huwa il-determinat fir rigward ta' budget line differenti separat um, għal um, għas-sena Ewropea għatti xi ħattif jiena nitkellem dwar dawk is-6 miljun euro li semmejtu. E, Sinjura Kretu hija grata li aħna rnexxina nilħu għatta kompromessi dan l-istadju tar-rapport temmen li għanna nużaw l-esperienza ta' ħaddiema anzjani ħafna iktar għaliex din l-esperjenza miex intużata kif suppost illum minħabba xi preġudizzji diskriminatorji li għandhom jiġu indirizzati. Aħna għandna bżonn ta' miżuri konkreti li jassiguraw li jkun hemm bilanċ u solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet u wkoll jkun hemm riforma tas sistemi tas sigurtà soċjali. Is-Sinjura Kertu temmen li Is-Sur Kassler bħala rapporter insista li tlet plastri meħtieġa għal viżjoni Ewropea dwar tixi ħattiv fl-imkien ma iktar vitalità u dinjità kif ukoll solidarjetà għandhom ikunu l-punti ewlenin f'dan ir-rapport. Is-Sinjura Kettu tappoġġa l-fatt ukoll li aħna m'għandniex Eh, ninsew il-kontribut tal-antjani fis soċjetà tagħna u jissemmi wkoll il-fondi ta' pensjonijiet. Din hija sitwazzjoni f'xi stati membri u fir-Rumanija fejn l-antjani jridu jiffaċċjaw tnaqqis fil-pensjonijiet tagħhom u nuqqas eh, ta' mediċini la darba eh, ikollhom jiffaċċaw ukoll żieda fil- l-ispejjeż tal-għajxin. Il-kriżi ekonomika e, iggravat is-sitwazzjoni ta' ċertu kategoriji bħal nisa pereżempju li huma vittmi ta' ħafna diskriminazzjonijiet differenti. Hija temmen li għandna ninfurzaw il-fatt li protezzjoni soċjali hija meħtieġa mhux biss għall-anzjani iżda hija wkoll obbligu u mezz ta' kif naraw kemm aħna ċivilizzati u kemm nirrispettaw il-xuxin. Speċjalment fir rigward ta' ċittadini li ħadmu għal benefiċċju tas soċjetà ħajjithom kollha. Grazzi is-Sur Thomas Manus Njura Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Sur Kassler rapport u jekk taraw, tanalizzaw il-159 amenda li huma kollha fl-istess direzzjoni jew simili. Allura kulħadd huwa favur ta' dan, dan is-suġġett dan il-punt. kien hemm ukoll appoġġ minn ħadd tal-Kummissjoni u għaldaqstant kien hemm appoġġ għas-Sena Ewropea ta' tixi ħattif. Grazzi wkoll għal-fatt li għal li rridu nispandu dan is sujġet u jkun hemm iktar solidarieta bejn il-ġenerazzjonijiet dan huwa punt ferm importanti li importanti ħafna fil rapport kollu. Parti mir-rapport u irridu nefassi dal-punt li rridu għana nifukaw fuq ċertu nies, fuq iż-żazax ukoll. Irrid ikun hemm interazzjoni bejn daw it-tnejn biex bekk ikonna riżultati aħjar. Bħalma nafu s-solidarjetà għandha tiġi prattikata u għandna nassiguraw li kollox għandu jiġi finanzjat. Dan jisteħdem biss jekk aħna nagħmlu naħdmu flimkien. Naħseb li għandna approċċ tajjeb bħalissa. Jekk l-2012 jiġi ntużat għal dan, din tkun ideja tajba, iżda mhux biss ideja tajba, ah, għaliex aħna rridu naqsmu għamar d-dinja tu ġenerali, aħna għandix għalfin għod diskutu biss bejnietna, zdanzi, aħna naqsmu ma kullħat xkolla kollox webstream dillum. Aħna nqisu li huwa importanti li konna suġġetti li jkollhom effett ta' ver fuq ċittadini. U sepp li għandna bażi tajba. Iddu nsibu kompromess un-bat fuq eh, il-kwistjoni tal-fondi. Femenda 77 jiena semmejċ fondi huma disponibbli kienu disponibbli għal-2010. Din kienet is-sena l-faqar u l-esklużjoni soċjali kien 17 miljun disponibbli mill-Unjoni Ewropea minnhom 9 miljuni kienu ntużati għal miżuri li ġewwa l-Istati Membri u 8 miljuni għal miżuri Ewropej. L-Istati Membri qalu li mm, mill-budget tagħhom stess huma rridu joħorġu 9 miljun oħra u naħseb li dawn huma wanti tajbin 20 miljun. Jiena nitlob għal 20 miljun. U forsi minħabba s-sitwazzjoni jiena naf x'ilhuma negozjati tal-collective bargaining u xtaqt li kiku jkun hemm ftit iktar minn 6 miljun euro jien it eh, ittra fi ta' frar minn għanti is-sur la masur li l ċermu tagħna u jitkellem dwar 2 miljuni issa u erba' oħra iktar tard li huma jammontaw għal sitta. Issa jekk aħna nilħu kompromess bejn il-gruppi għall-inqas jista' jkollna tal-inqas 6 miljun euro jkunu disponibbli jista' jkun pervanċ li nkunu nistgħu ngħidu iva fil-negozjati flimkien mal-bib tagħna fil-kumitat tal-baġit aħna jkollna iktar xi riservi disponibbli. Jiena naf li flus mhijiex kollox jiena ninduna dan u jekk suġġett ikun interessanti forsi ma jkunix bżonn ta' monti kbar ħafna, iżda jekk aħna rridu li jkollna iktar kwalità u jekk di ma tkunx mifruxa biżejjed mux se nkun nistaw naħdmu sew għal daqstant irridu possibilitajiet finanzjari tal-inqas 6 miljon awra disponibli. Umbat nkun nista' naqqas ħafna iktar mill-figura li semmejt fil-bidu ta' 20 miljun awra. Grazzi ħafna lil dawk kollha li ħadmu fir-rapport u grazzi Martin. Rapporter sandilek il-kelma fl-aħħar tad-diskussjoni, nandija Sinjora Hirsch. Grazzi, Sinjora President. Jena nitkellem fissem xedaw rapporter liħor il-sur Kaċin. Aħna nirringrazzjaw il-rapporter tal xogħol ta' kooperazzjoni li wera li rizulta f-27 emenda ta' kompromess li aħna nappoġġaw. Kif edna fil-bidu, aħna wessajna il-fema ta' xini xieħatti fu inkludejna attivitajiet soċali bħal per eżempju volontarjat, espressjoni kulturali u sport. Dawn Għawnek ma jdux nimminaw ir-rwol tal-familja u lanqas eh, rrida ta' dawk iċ-ċittadini li jixtiequ jibqgħu attivi ekonomikament kemm jista' jkun. Dawn l-attivitajiet jipprovdu għal ħajja aħjar wara perjodu ta' attività ekonomika inqas. Dan ukoll se jtejjeb eh, eh, is-saħħa tal-persuna tal-individwa daqstant aħna naqblu mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Kultura. Aħna nemmnu wkoll li fil rigward ta' xejriet ta' popolazzjoni edin tixjieħ irridu approċ reġjonali u lokali. Irridu nittrattaw dan b'mod tajjeb il-Kumitat irrit eh, pożizzjoni b'saħħitha fir-rigward tal-budget u il-proposta tal-Sur Kostas jisibu bilanċ, jisibu bilanċ tajab ħafna, ġusti xi tip ta' kontroll mill-lat finanzjarju fil rigward ta' snin Ewropej. Fil-passat kien hemm snin Ewropej li kellhom budgets aħjar din is-sena 6 miljun euro eh, jista' jkun tajjeb minħabba l-miżuri eh, li qegħdin jieħdu l-Kummissjoni u l-Istati membri. Aħna nixtiequ li ftehim mal-Kunsill eh, jintlaħaq mal arkim kemm jista' jkun biex bekk il-preparazzjoni għal sena Ewropea tal-2012 tkun tista' tibda mal arkim kemm jista' jkun. Grazzi. Merci, Madame Lambert. Grazzi, Signor Lambert. Grazzi President, jien ukoll nixtieq nilaqat ma' l-bqija tal-kollegi li qed jirringrazzjaw li rapporter l-kooperazzjoni tajba li kena fuq dan il-rapport jiena koll nixtieq nilaqat ma' dak li qalet is-Sinjura Hirsch dwar riżoluzzjoni maġla biex nies ikollhom ehm, l-iktar ħin twil possibbli biex kun jistgħu jippreparaw il-ment minnaħa ta' din il-komitat u li s-snin Ewropej dejjem ikollhom ċertu restrizzjonijiet ta' pjanar, per eżempju, u dan inaqqas il-kwalità tagħhom. Ovvjament dan ukoll jingħaqad mal-kwistjoni li aħna konna qegħdin nisimgħu dwar il-fondi u minħabba li huwa ferm importanti li konna l-aħjar opinjoni u l-iktar opinjoni b'saħħitha f'dan il-komunitat, Jiena rrit nirtira emenda 75 minn eh, premessa 14 għal jena konna semmejna biex ikonna approċ aħjar minn naħat tal-kumitat. Jiena koll nishtiq nejt li ħafna il-grupp tana eh, jiena għazma dak li għaddu kemmin għal Missur Thomas Mann li ħafna minn dawn uh, is-snin Ewropej ma tantx ikollhom fondi iżda xilhom jagħmlu affarijiet aħna wkoll preżentajna emendi oħrajn u analizzajna l-possibilitajiet biex inkunu nistgħu nagħtu uh, fondi għal avvenimenti iżgħar u jekk ikun hemm xi flus żejda nassiguraw lin networks Ewropej li huma soġġetti għal tnaqis fil-budget bħalissa jkunu jistgħu forsi jibbenefikaw minn hekk. Għalina waħda mill-affarijiet li aħna xtaqna nas nassiguraw li eh, tiġi inkluża fis-sena Ewropea hija id-diversità ta' dawk in-nies li jipparteċipaw u biex nassiguraw li tkun kemm jista' jkun inklużiva u tinkludi kemm jista' jkun eh, gruppi varji mhux biss ġenerazzjonijiet differenti sta' setturi differenti sas-soċjetà u jiena nilqa l-appoġġ tar-rapporter elementi li aħna preżentajna u tal-li semmihom fil-kompromessi li aħna rridu nappoġġaw. Punt tnejn, ehm, Xi proposti utli ħafna li ġew mill-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali fir-rigward tal-integrazzjoni tal-livelli kollha tal-Gvern biex bekk inkunu nista' nappoġġaw u nipromovu dawn l-idejat dan huwa wieħed mill-mekkaniżmi għall-inklużjoni. Ukoll rridu nappoġġaw ħafna dak li jintqal u dan insibu f'wieħed mill-elementi ta' kompromess li provaw insibu sinerġija fejn nistgħu bejn is-snin differenti din hija xi ħaġa Ġerament jena nejt ħaġa eh, bħala kompliment għal affarijiet li jsiru fl-istat membru tiegħi iżda fuq din il-ħaġa kien hemm ħafna x'sar biex nippruvaw nagħmlu eh, eh, transizjoni bejn is-sena dedikata għal faqar għal dik dedikata għal volontarjat u kien hemm ħafna ħafna nies, ħafna livelli varji qegħdin jaħdmu fuq din se jkunu qegħdin jaħdmu wkoll fuq is-sena għat-tixji ħattif. Irridu nitalmu ċertu lezzjonijiet mill-esperjenza kollha li joħorġu minn dan minn din. Grazzi. Euh, de la, des affaires culturelles et parmi nous, euh, Monsieur Takula, est-ce que vous souhaitez vous exprimer au nom de... Sur Takula, tixtieq titkellem? uh, on behalf of the Culture Committee. Or as a... Grazzi. Nishtiq ngħid kantejn dwar dan ir-rapport ta' Sur Kassler dwar is-sena Ewropea tixi ħattif u jiena naħseb li ikun aħjar kiku jien nitkellem bil-Finlandiż u tiftmuni ħafna aħjar. L-ewwel nett. jien nixtieq nifraħ li sur Kastler rapport eccellenti u għal fatt li u ukoll aċċetta dak li għale il-Kumitat tal-Kultura. Aħna grati li l-iktar punti importanti u il-kuntest kulturali ġie msemmi hemm erba punti li nixtiequ nenfasizzaw l-sport, edukazzjoni fizika, l-importanza ta' dan kollu u eh, l-importanza tal-kultura, għal ħajja ħjar għan-nies, dik mhux biss ħajja ħjar fiżikament, iżda wkoll mentalment. Attivitajiet volonta volontarjat u wkoll importanti għalina u wkoll eh, tal-imma il-ħajja ħna nemnu li n-nies huma eh, kapaċi jitalmu affarijiet differenti f'tajiet differenti. differenti u f'dan ir-rigward huwa tallem li meta inti tixjieħ din hija xaġa tajba. U għal sant eh, din se tkun sena importanti. Din hija ferm importanti għal dawk li jieħdu deċiżjonijiet ġewwa l-Ewropa biex bekk ikonna attitudni differenti ġewwa l-Ewropa, attitudni li tgħid li ukoll eh, irridu nqisu li irridu nġelu n-nies ikunu iktar attivi għaliex hija ferm importanti fis-soċjetà tagħna. L-għanewlieni fil-ħajja tan-nies, anka fil-rigward tal-Kumitat tal-Impjegi mhijiex biex ninkludu nżidu l-GDP, għaliex hemm affarijiet oħrajn importanti fil-ħajja. U l-ħajja nifisha hija xi ħaġa prezzjuża. Għaldaqstant aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni l-fatt li nies li għaddew il-fażi attiva ta' ħajjithom, ġifieri huma anzjani, għanna nirrispettaw l-esperjenza tagħhom u x-xogħol li għamlu matul ħajjithom. Nirrispettawhom bħala nies u nassiguraw li fiżikament u mentalment dawn inkunu nistgħu nidossibhom sew. U importanti li n-nies għassuhom utli. nafu xinija il-ġarkija għal bżonnijiet tan-nies u ferm importanti n-nies iħossu maħbubin fis-soċjetà. President, qabel ma nħol fiktar dental, jiena naf li stajt produċejt ħafna iktar fir-rigward ta' kidba Signora Kessler tipprova tejjeb il-kwalità ta' dan. U għal daqsant jiena grat għal dan il-kompromess u li jintom aċċettajtu l-opinjonijiet tagħna u Gratu kol li id-deċidejna li konna din is-sena dedikata għal tixi ħattif. U li din mhux biss tkun sena um, li fija dedikajnija għat tixi ħattif, iżda li din is-sena tagħmel differenza fuq il-ħajja tan-nies. U li tkun ukoll viżibbli fuq smoħra tal-politika. Grazzi għal darba ħarġ President u grazzi l-rapporter. Rapporter, forsi jixtieq jikkonkludi fuq din id-diskussjoni? Grazie ħafna. Żewġ punti. l għonet nishtin li nixtieq li l kulħadd tal-interventi pozitivi taħħom. kien ferm interessanti naħdem fuq dan il rapport ta' bażi tal-elementi taħkom. Jien nafx fimx sewa li s-sur Thomas Mem Sr. Lambert li jintom ser tirtiraw uħut mill-emendi ta'kom fl-oqsma finanzjarji u Mbatt nkun nistaw namlu kompromess fl emenda orali u ninkludu il-klim tal-inqas 6 miljon euro. U jekk fimt sew, aħna ser nimxu fuq dawn fuq hekk u nindirizzaw li segretarjat. Tistaw tgħidu li eżattament xirrit nagħmel biex din tidħol fl emendorali orali u jew forsi nistgħu nittrattaw dan il-punt iktar tard. Nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat tal-Kultura u l-Sur Takkola. Kena kuntatt tajjeb ħafna fostna u għal naħseb li nistgħu nimxu iktar il-qudiem u nivvutaw fil-Kumitat u nkunu nistgħu nikkonkludu din il-kwistjoni u nispera li nkunu nistaw kol naħdmu fl-imkien mal-Kummissjoni u l-Kunsil jkun ma l erkem jistajħu fuq il-budget. Grazzi. Grazzi dak kelli għallet il signora Lambert eh, tkun eh, inkluża fi dokument li ħna sen asmu lejla u sen votaw ħada għalli xumbat emenda orali u kol eh, biex nsemmu u kol il-ftejim li għadna kif wasalna għalih għalek għada nivotaw fuq il-rapport tijak sur kastar un bat naraw kif nistaw nimxu l-qoddim ma l-istituzzjonijiet l-oħrajn minn issa sal-plenarja ta' Mejju. Sabiex eh, naslu biex ikonna ftejjin fuq dan il-dossier barra l-ewwel qari. Naddu għal punt 6 kooperazzjoni uh, Ewropeja eh, fil-qasam tal-edukazzjoni vokazzjonali u taħriċ se neżaminaw l-elementi ta' kompromess ta' Sinjura Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst ein herzliches Grazie ħafna, Signora President, l-għalnet nishtiq ringrazzja li Shadow rapporteur tal-gruppi l-oħrajn. 116 l-emenda irnexxina naqdu ħafna minnhom uħut eh, mill-emendi ta' kompromess li suppost kellhom ikunu disponibbli ikunu disponibli għalikom. Kor rridu nisimgħu l-opinjonijiet ta' kumitati oħrajn. Kien hemm punti ferm interessanti dwar dan il-punt. Uħut mill-emendi ma kienu xidru wis kompatibli wara l-ewwel diskussjonijiet iżda mbagħad iktar tard aħna rnexxilna ninkludu ħafna minnhom femendi ta' kompromess tajbin. Punt wieħed eh, importanti huwa li nassiguraw li taħriġ vokazzjonali ikun attrajenti biżejjed u jkun ta' kwalità tajba biżejjed. Uħut mill-punti li tqajmu hawnhekk bħal pereżempju li naddu minn taħriġ vokazzjonali għal l-università din għandha tkun disponibbli, għandna nagħmluha disponibbli. Punti uħor li ġi rifless fatt ta' emendi kienet il-kwistjoni ta' talim matul il-ħajja. Abbażi tal-fatt li minħabba li n-nies qegħdin jaħdmu għal żmien itwal dawn irridu dawn irridu jibqa' preżenti fuq is-suq tax-xogħol għal żmien itwal. Dan ifisser li iktar ħaddiema ser jkollhom jieħdu vantaġġ mit-talim matul il-ħajja. Irridu nassiguraw li kwalunkwe tip ta' talim ma tul il-ħajja jkun offrut kemm jista' jkun. Aħna wkoll Għadna attenti ħafna għal bżonijiet tal-immigranti tan-nies disabilità u familji bit-tfal żgħar, tfal li għadhom l-iskola. Dawn il-gruppi xi kultant ikunu inqas flessibbli minn ħaddiem wieħed individwali u rridu nieħdu in konsiderazzjoni l-bżonijiet tagħhom fil-kontest tal-2020 ħasser jkun hemm proporzjoni kbar ta' dawn il-gruppi. U koll jridu konsiderazzjoni il-bżonnijiet tal-nisa żgħar f'dinja li hija dominata tradizzjonalment mill-irġiel. Dan kollu rrid irridu nżommu f'maħna. Punt ieħor li kien ferm importanti għalina kien il-kwistjoni tal- mekkanizmi u l-odda li kienu dizinjati bħala parti mill proċess ta' Copenhagen, sistema ta' kwalifiċi tal-sistema tal-krediti fit-taħriġ u fl-universitajiet, dan kollu għandu jiġi implementat sew kif suppost l-Istati membri jridu jkun hemm segwitu għal u jiġi mtejjeb ukoll. Ukoll taħriġ formali u mhux formali li persuna tkun kisbet minn għand min jimpiega dawn ukoll għandhom jiġu rikonoxxuti. Aspetti oħar importanti kien kienet il-kwistjoni tal-mobilità irdu nassiguraw li żmien bikri ħafna in-nies għandhom jiġu permess li jkunu flessibbli u jista' jkun fis-suq tax-xogħol u din hija xirqa Eh, mod partikolari fil-qafas tal program tal-Youth on the Move. U koll irridu naraw kif dan ser jiġi iffinanzjat. Umbat, għanna nsibu kompromessi Mannix isu taħriġ matul il-ħajja li jenata biss li ftit privileġġati iżda dan għandu jkun uh, disponibli għal maġġoranza tan-nies permezz tal-ISF se jkun hemm għadd opportunitajiet disponibbli u l-istati membri hawnhekk qed jiġu mitluba li jagħmlu jieħdu approċċi eh, innovattivi bħal pereżempju permezz ta' vouchers, etc. u jagħtu l-opportunità li l-ħaddiema li jkollhom aċċess għal fondi għal iktar tal-in. Grazzi. Grazzi. Sir Roma, um, unbat Sir Ovazlovski. Grazzi. President, nishtiq nirringrazzja l Sinira Hirsch għax-xogħol tagħha u Pero, mikkija dan, nishtiq nur id-dizappunt tijaj li bħala xedaw rapporter għal-grupp tal-ECR l-invit biex insegwu il- proċedura ma qasma waslilna għal sa ma stax nipparteċipa. Jiena analizzajt l-emendi ta' kompromess iżda dawn ma jirriflettux l-opinjonijiet tal-grupp tiegħi u ma nistgħux nappoġġawha. Jiena nixtieq ngħid ukoll li aħna nħossu li taħriġ vokazzjonali huwa ferm importanti u jekk nista' nikkritika ftit il-pajjiż tiegħi stess, jien nista' ngħid li fir-Renju Unit għandna wis enfasi fuq eh, edukazzjoni akademika u universitajiet u ftit taħriġ, uh, ftit enfasi fuq taħriġ vokazzjonali. Naħseb li l-gvern jistat jipprova jtejjeb din is-sitwazzjoni. domanda tiegħi hija din, x'inhu l-valur miżjud li l-Unjoni Ewropea qiegħda toffri għal dan il-proċess jidhirli li dan huwa il-każ fejn l-istati membri qegħdin jagħmlu deċiżjonijiet tagħhom li huma tajbin għal bżonnijiet tagħhom, għal kultura tagħhom, għal esperjenza tagħhom, għal sistema edukazzjonali tagħhom. Punti ħor li nixtieq nagħmel huwa li aħna eh, isna trattajna dan ir-rapport bħala siġra tal-miliet u aħna qegħdin iddokoraw kif irridu biex inkunu politikament korretti, diskriminazzjoni, uh, differenza bejn is-sessi, eccetera. Dawn huwa importanti u dejjem nifaċawhom dan il-punti iżda forsi qed ixxeklu rapport li forsi kien ser ikun utli. Aħna diżappuntati ħafna bil-mod ta' kif uh, irriżulta dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi, Is-Sur Kovzowski mbagħad is-Sinjura Lambert. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Hirsch għall-isforzi tagħha biex abbozza dan ir-rapport, jiena nixtieq ngħid li dan ir-rapport u wieħed komprensiv. Hemm għadd elementi importanti fir rigward ta' taħriġ vokazzjonali Jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter għal kooperazzjoni tajba li sar biex fl dan ir-rapport. Aħna fatt okkażjonijiet dimna flimkien fuq dan id-dokument. Waqt wieħed waħda mill-laqat um, flimkien ma' shadow rapporter ieħor aħna ħdimna fuq emenda ta' kompromess propost mir-rapporter. Dan din il-laqa kienet utli ħafna, aħna irnexxina nilħu konsens u aħna għanna 13 l-emenda ta' kompromess li jena naqbel maħom inkoraġi ninkoraġġixxikom biex tivvutaw favorjom. Jena nixtieq insemmi għad ta' emendi li ma ġewx inkludi fil-kompromess. U allura jiena proponejt li nagħmel emendi orali f'emenda numru 78 propos propons li tiġi introdotta l-kelma encourage mill-kol u emenda 76 fejn aħna naqblu li x-xogħlijiet sostenibbli jista' jirriflettu U flimkien ma' Sur Protakis aħna għamilna amenda orali biex inkunu nistaw nibdlu il-kelma is-sejja għal inkoraġġiment. U f'emenda 41 jiena nixtieq nistidinkom biex tejbu dawn tapprivaw dawn l-emendi kif proposti fir-rapport. Est-ce y a d'autres orateurs? Bien, alors Madame Lambert, et puis ensuite je redonnerai la parole. Naddu għas-Sinjur Lambert imbagħad nagħdi il-kelma mill-ġdid l rapporter Jiena qed nitkellem fisem is-Sinjura Turinen li ma sdax tkun hawn magħna llum. Jiena nixtieq ngħid li rapporter għamel għamlet xogħol tajjeb ħafna fuq dan huna podġa l-emendi kollha ta' kompromess. Aħna grati li qed tingħata attenzjoni partikolari fuq dak li jista' jsir fir-rigward tal-ISF u l iskema ta' Leonardo pereżempju fir-rigward ta' valur miżju ta' Ewropew. Aħna għandna domanda waħda dwar emenda 21 paragrafu wieħed fejn aħna Xtaqna nsemmu xi presti tajbin minna ħat stati membri Danimarka, l germania u l austria fuq it-taħriġ vokazzjonali tagħhom iktar milli eh, dak li jishtuq jagħmlu jagħmel grupp tiegħi eh, li jisemmu xi kultant mhux jagħmlu l-istati membri. U allura ma qed nistaqsi għalfejn din dan it-tip ta' tifħir għalfejn ma spiċċax fl-emenda ta' kompromess. Grazzi. Euh, je n'ai plus d'orateur inscrit, donc je redonne la parole mawx iktar kelima li jishtiqu jitkellmu għal daqstan ser li l kelma li Sinjora Hirx. Fien Dank. Äh, Grazzi. Biex nirrispondi għad domanda li għadek kem semmejt, u 21 dik li għadwar il-pajzi um, differenti fejn taħriġ vokazzjonali qed jiġi ntużat din is-sistema doppja, aħna kellna ta' diskussjonijiet meta aħna ltqajna mal xedaw rapporters u il-problema kienet li hemm xi stati membri li għandhom sistema simili u domanda i għanna ninkludu li l-pajzi kollha fil-lista li ma pajzi ser ninkludu li ma le għal daqstant fl-aħħar mill id-deċidejna li najdu li daw kien nies li jittrattaw jadmu f'dan qasam jafu eżattament li ma pajjiżi qed ninsemmu u ma rridniex noqogħdu nsemmu u nagħmlu lista ta' dawn il-pajjiżi kollha. Punt ieħor kien dwar l-emenda orali u jiena nixtieq nappoġġhom kollha dawn huma tibdilit tajbin ħafna li jinkludu xaġa fil-rapport kollha u jagħmlu rapport ċar. Jiena niskuża ruħi jekk il-kollega marċiviex l-invit għalla għatanis da minna skambju ta' opinjoni ħafna drabi fil-komitat u jiddispjaċini għal darboħra li marċivejċ l-invit. Iżda nixtieq ngħid li aħna bilna li taħriġ vokazzjonali huwa ferm importanti u jiena nispera li l-grupp tiegħek Sur Helmer jkun jista' jappoġġa rapport saħħar tal-proċess. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għax-xogħol li għamlu fl-isfond tal-żaza u l-impjegi dan il-qasam tal tariġ vokazzjonali huwa ferm importanti. U allura jgħid noqgħod nistudjaw bir-reqqa grazzi. Grazzi. Nivvutaw fuq ir-rapport għada. Euh, nous en venons euh, au point suivant de l'ordre du jour, qui est le point... Ma nistan għaddu għal-punt li mis fuq l'agenda agenda punt numru 7. Hawnhekk talbuna noħorġu opinjoni għal-Kumitat tal-Kultura fuq l inizjativa Youth on the Move. Nati il-mikrofonu l-rapporter biex jiprezenta eh, l-emendi ta' kompromess. is signora Jutta Stein Grazzi. Għanna 186 emendament u dan juri kemem interess għal din, eh, dan il-rapport. Jena kontenta nara li l-emendi marru kolla fl-istess direzzjoni u għal daqstant il-kooperazzjoni kienet siwja ħafna Eh, bazata fuq fu fiduċa u kienet produttiva ħafna. Kolħat ixti illi eh, iż-żgħażagħ jtejbu situazzjoni tagħhom u jixtieq ukoll itejbu intejbu il-futur tagħhom ukoll. Issa mbagħad skont eh, il-politika meta wieħed is l-ideoloġija fil-kompromessi differenti, fil-gruppi politiċi differenti rajna simna kompromessi tajbini, speċjalment fit-tranzizzjoni bejn l-iskola u l-professjoni, għal daqstan tajnuna fil azla tal-professjoni u najdu illi ma rridx hemm periodi ta' stennija twal għal daqstan il-ħajja professjonali ta' zaza mandiċ eh, issir kondizjoniet eh, sfavorevoli meta nqablu ma ħaddim oħrajn aħrajn. U bat il kustjoni tal- tal-apprendistat dawn huma importanti bħala strumenti biex wieħed jista' jgħin biex jażel il-professjoni, però hemm bżonn ikun hemm titjib kwalitativ eh, tal-istandard minimi. Mbagħad il-kwistjoni tal-mobilità. Mobilità iva, però l-mobilità għandu jkollha wkoll xi limitu. Din għandha ssir dejjem a bażi fuq bażi volontarja. Il-kompromessi jidir li li huma appoġġati minn kulħadd għall-inqas hekk qed jgħidu li hemm minn eh, xta ikun hemm formulazzjonijiet iktar b'saħħithom. Pereżempju meta nitkellmu fuq eh, l-istandard minimi relativi u fuq eh, il-taħriġ u biex nevitaw diskriminazzjoni ta' żgħażagħ, però meta wieħed mod ġenerali nħoss li test kien test ta' suċċess. Sur Helmer. Grazzi, Signora President. U jena nishtiq najt mill-bidu illi aħna kollha kemm aħna nixtiequ nistaw nejnu li zazah biex jgħaddu mill-iskola Olimpik, aħna kollha kemm aħna nixtiequ lejnuhom biex jisibu xogħlijiet tajbin u attrattivi u jiena eh, naħseb nista' ngħid fiduċja li ħadd f'din l-awla musej un bil-wieqfa u jgħid li aħna ma rridux da. Għal il-mistoqsija tiegħi jekk aħna naqblux xek din hija ħaġa tajba, jew jekk din l-opinjoni ix etressaqna lejn lan antana Jiena ma naħsibx li qed tmexxina lem. Jiena ma narax x'valur miżjud jista' joħroġ minn din dan ir-rapport. Aħna stabilejna eh, miri eh, eh, arbitrari li nistgħu ngħidu li ma aspirazzjonijiet li huma propju ħaffariet li nixtiequ aħna beta wieħed islim hemm l-ebda mekkaniżmu biex ibidlu dawn l-affarijiet u nistanajt il-sistemi li aħna qed eh, nifissaw biex nejnun dawn iż-żaza għandhom ikunu skont eh, il-ħtiġijiet edukazzjonali, kulturali u oħrajn ta' dawn iż-żaza. U hawnhekk qed eh, nħossa diffiċli li nara x'inhu l-valur misjub Ewropew. Il-konklużjoni nista' niġbed minna naħa tal-grupp tagħna huwa li l-opinjoni mhijiex se tagħti kontribuzzjoni eh, hija sempliċement politika. Illi dan il komitat qed jipprova jura disperatament illi għandu eh, eh, simpatija, però fil-fatt mo qed eh, jagħti lebda kontribuzzjoni u jiena niddispjaċini ngħid li aħna se nivvutaw kontra. Is-Sur e Back. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Senjura Steinbuck għal dan il-rapport. Il-xol kien eccellenti diġa mill-bidu net. Il-rapporter u rieti li jam disponibli ħafna biex tasal għal kompromessi kien xol diffiċli ħafna meta weħti iż il-pozizjonijiet differenti fil-gruppi differenti. Fuq il-problema aħna naqblu kollha, is-sitwazzjoni ta' Zaza fl europa hija situazzjoni drammatika u hemm bżonn li minnaħa ta' kulħadd nippruvaw nagħmlu sforzi biex nippruvaw ntejbu is-sitwazzjoni. E xi punti diġà semmithom ir-rapporter u jina naħseb li l-iktar ħaġa importanti għalli kunem jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn is-suq ta' xogħol Eh, il sistemi tal-iskejjel u l-mobilità taż-żgħażagħ li għandna nipromuovu. ċo għandna għandhom ikunu possibbli għalihom li jistudjaw u jaħdmu eh, transkonfinalment u anki irid ikun hemm anki eh, aċċess għas barra mill u Umma tanki il-rikonoxximent reċiproku tal-kwali tal-ħiliet tal-kwalifika. Minnaħa ta' najna nawgura li naħdmu iktar fuq dan u l-programmi a favur taż-żgħażagħ għandna ninkoraġuhom u speċjalment nikonna standard minimi ta' drittijiet soċjali, speċjalment anki fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kurrikulum ta' studju. Naturalment eh, dana mhux qed jirsolvi l-problemi ma qed joffri spunt biex wieħed jirrifletti. L-Istati membri huma mitluba jivventaw eh, jisibu strategiji nazzjonali biex jtejbu eh, il- it-taħriġ e, e, e, għazza u l-edukazzjoni ta' żaza Hu jina tamala dan ix-xogħol jista' jiġi appoġġat mill-maġġoranza. Jiena nixtieq nifraħ l sinjura Rapporter u flimkien mal-kollega Emily Turinen aħna u koll eh, prezentajna għata emendi illi intlaqaw mill-grupp ta' Zazax ta' dan il-parlament u eh, Illum l-emendi tagħna kollha jinsabu fil-kompromess u għaldaqstant aħna pjuttost sodisfatti. Ħlif li hemm kompromess illi joħol inna xifti ta' problemi huwa il-kompromess B A fejn aħna fl-emenda tagħna konna għadna dak li diġa kien eh, indikat fil rapport ta' Sinjura Figueredo u għadna li l-istati membri ma jridu jwaqfu diskriminazzjoni minħabba l-età fir rigward ta' aċċess għal reġim ta' salarji minimi u protezzjoni soċjali u sfortunatament illum fil-kompromess BA dan ma jidirx. Issa, jekk din is-sentenza uh, mhix inkluża il-kompromess ma jagħmilx sens Għalek kħeġobkom eh, l-kollegi tagħna ġobi li votaw favur il-kompromess 43 għada. Iva, jena kħat nħar qed ifittex versjoni tal-kompromessi ma eh, dispjaċini jek jena numri mux tanajdom tajjeb, ma nafxek bidlu xew le. Jena prezentajt ċie emendi et nara li xie hut minnom ġew inkluzi fil-kompromess, aħna ma tkellimniex fuqhom, pero il-kompromess A-B jitkellem fuq il-miżuri tal austerita it-naqis l-edukazzjoni, ma nafx kien ċifri mux l-istess. Imma jina fl-opinjoni tiegħi din hija kompetenza tal-Istati membri, għaw għada kompetenza tal-Istati membri, għal stantina hawnhekk għandna argument ta' sussidjarjetà fuq da, anki l-kompromess bi issa ma nafx kien numru eh, litra xtajba, Ma hawnhekk eh, eh, kontratti ta' impigi u ta' apprendistati għandu jati drittijiet soċjali mill-bidu net dan jider da xejn vak u qed imur li lem il-kompetenza ta' dak e, e, dan il-tip ta' kontrat għandu jkun kompetenza tal-istati e, membri. Umbat hemm il-kompromess F. Ma mek memx la poċċa rwol tal-familja fiħda, pero din hija ħaġa li diskutejna ħafna drabi f'ħafna rapporti nafi li hemm ħafna eh, nis eh, li jipreferew il-kelma household u mux il-kelma household u mhux il-kelma familja għax hemm min joċċezzjona l-użu tal-kelma family. Anki issa forsi nistgħu nbidluha u nistgħu nużaw il-kelma household flok ma nużaw il-kelma families. U bat il-kompromess ġej fuq l-internati l-standards minimi għall internship jina eh, minix skura unnek jek dina għandi ħallu għafri l-istati membri. Eh, nerġa nitlob skuza jek il-trimu miex tajbin. Un batem eh, wieħed hemm xi wieħed jew tnejn mill-emendi ta' kompromess li m'iniex kuntenta bihom. Before tomorrow morning. Is-Sinjora um, e Harkin u Thomas Mann. Grazie jina il-kollega qed tagħmel shadowing minn gruppi ieħor qalet li kienet sodisfatta mill-kompromessi għakela rap rapport ta' xogħol tajjeb ma' rapporteru m'għandix kummenti x'tagħmel hija kuntenta bih. Blemendi. L-unika kommenti li għandi u dan referi għal dak li qalet Liz fuq il-fatt li ħafna nies jixtiequ jneħħu l-kelma family. Jina ma naqbilx hekk. Eh, aħna kollha kemm aħna niġu minn familji, familji differenti. Eh, Sa kemm namlu definizzjoni tal-kelma familja, jiena ma narax eh, x'vantaġġ jista' jkollu li neħu kelma li użu normali u komuni, ma nsibx li l-kelma family għandha xejn negativa, xejn negativ. Umbat, issa Thomas Mann, umbat Madam damirx. Grazzi, President. Jena nishtiq najt. Li l-jutta xanduk, il-testu għatajf ħafna, ma kienx ma kienx bżon nipprezenta l-emendi minna ħatijaj, għax il-kontenuti kolla neċessarju ma kolla prezenti il-fat li eh, li tiprova kontenta ċerti gruppi speċifiċi dan għajdu moċar għal daqstant l-emendi u l-kompromessi li instabu e- e il-juma tajmin. Anki George Bax għal xkif jasbu għal PP u nistaw napoġa il-kompromessi li huma proposti hawnhekk. Għanna George Baku, Roger Hemmer e, poġġu ħdej xulxin, Roger Hemmer kien kontra u għalim hemm lebda valur mizjuf dan il- xol. Ejwa, rridu naraw u bat fuq livell nazjonali kif se titkompla l-forma il-taħriġ professjonali. Imma aħna nisti u natu għajnuna, Roger, biex inkunu nistaw naħdmu aħjar fl-imkien. Aħna għanna unjoni fejn il-mobilità hija punt importanti u rridu najdu, u importanti li najdu, ix x'nistgħu nimitaw minn pajzi oħrajn, u bat eh, għandi u koll mistoqsija kritika fuq il sistemi ta' edukazzjoni ta' ħriġ tagħna. Issa jiena meta wieħed is il-qafas ta' kwalifiki eh, Ewropew jiena jħasbuni daw irid ikollna qafas illi fih il-kwalifiki u l-ħiliet jiġu fissati bħala passaport biex bekk ikonna qafas ta' referenza, jekk hemm definizzjonijiet komuni li l-awma fissati mill-Europa, aħna mhux dan li ridu konna, aħna ridu konna situazzjoni fejn E eh, kullħat ikollu vantaġġ, ċoe definizzjoni. U jena naf li mumma l-premessi biex wieħed ikun jista' jasal eh, sa tarf tal eh, ta' din l-inizjativa, mhux bil-fors kwalifiki li wieħed bil-fors irid ikollu. Imma kif nistgħu niddefinixxu din il-kwalità u bekk ikollna mbagħad valur miżjud mingħajr ma nindaħlu fil-kwistjonijiet interni tal-pajjiżi għanna dokumenti illi fil-lingwa ta' kulħadd huma spiegati eh, l-affarijiet nixtieq nifraħ li l-rapporter għandna bażi tajba. U naħseb illi kif diġa għal George il-vot tal-PPS jkun a favur. Kirsch. Jiena wkoll nixtieq nifraħ l-rapporter, grazzi tal-kooperazzjoni koll u għadem sfida meta jkun hemm daqshekk emendi xwieħed eh, jitratta, ma rizultat u tajjeb u nistgħu fil-kompromessi li hemm ħafna emendi li ġew inklużi u aċċettati, kollha jmorru fl-istess direzzjoni, jena nħossi li ħafna punti importanti ġew mqajma kif kien hemm anki fuq ir-rapport tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali. Jien naħseb li huwa importanti ħafna f'dan il-qasam. Minkejja dan, meta kellna l-laqa ta' Shadows, rajna li fuq il-kompromess pe sfortunatament ma stajniex nappoġġaw dan ix-xogħol. Hawnhekk qed nitkellmu fuq l-istandard minimi għall-internati li aħna nappoġġaw bħala prinċipju ġenerali, però f'dak il-kompromess hemm miktub illi eh, dawn il-nies għandhom dejjem jirċevu salarju. Dina tkun idea tajba, però jekk nagħmluha vinkolanti din il-ħaġa nistgħu nispiċċaw illi konna ħafna internati eh, interessanti u ħafna organizzazzjonijiet soċjali li jintilfu, hekk ngħidu illi dawn għandhom jitħalsu dejjem, jek din għamluwa vinkol, vinkolanti, għal daqstan taħna sen nastjenu mill-kompromess. Pe. Barra minnek, unbaħt, naħseb li se tkun sfida l-istati membri implementawhom dawn il-punti, għax ġarajna li fħafna elementi l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza nistaw najdu li huma tajbin dawn l-affarijiet u nistaw ninkoraġixxu li l-istati membri u qed nibatu messaġġ importanti għax wara kollox l-attività tagħna fl-aħħar mill-aħħar jgħal nħorqu suq ta' xogħol Ewropew u il il-qada ta' żgħażagħ fost iż żaza hija kwistjoni Ewropea. U rridu nsibu soluzzjonijiet Ewropej jew nibdew nfittxuhom għall-inqas dawn il-soluzzjonijiet. Grazzi. Grazzi, jina nerġanati il-mikrofonu l-rapporter signora Steinrook minħabba il-pozizjoni importanti illi aħna se nieħdu għaliex aħna involuti wkoll f'dan f'din l-opinjoni anki mal-Kumitat tal-Affarijiet Kulturali. Ja, noch einmal mein Dank. Grazie. Il-kollegi? Jina għandi xi kummenti x'namel l-ewwel net għal kollega Helmer anki jekk Thomas Mann u Nadja Hirsch diġà tkellmu fuqha. Jekk eh, xi ħadd jixtieq li kollu proposti konkreti, allora eh, wieħed irid jagħmel eh, emendi konkreti. Ja, faċli li wieħed jikkritika, ma wieħed irid jipparteċipa ħaġa konkreta, u għalhekk neringrazja nirringrazzja anki l-kollegi li parteċipaw, kienu attivi ħafna. Kien kienet ħidma li ħadma li ħafna ħadu sem fija. Umbat il-kwistjoniet li għadhom sospiżi nipprova nirrispondi li sinjura Deli il-kwistjoni tal-kompromessu diskriminazzjoni kontra xjuħ. Iza, eh, l-anzjani. Dan għamilni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 tal-rapport jidir li li anki l-shadow rapporters kienu edin jaqblu biex jevitaw illi iż-żaza ikollhom jistennew ħafna snin minar ma law paga qabel ma jitlu fid-dinja tal-xogħol. U dan huwa lantana, dan huwa anki lanta din l-għażla. U batem il Kumitat tal-Kultura nittama li kun jista jappoġġa l-pożizzjoni tana. e eh, eh, li hemm maġġoranza favura għax dawn huma kollha suġġetti huma essenzjali għal futur ta' Zaza. Grazzi. Grazzi ħafna aħna nivvota fuq din l-opinjoni għada. Issa naddu għal punt 8 fuq l-agenda tana u din hija opinjoni fuq uh, l-Unjoni għall-Innovazzjoni għanna rapporter għal-Komissjoni ITRE u il-rapporter hija il-Sinjura Sari Esaja. U immedjatament nati il-mikrofonu lila biex flimkien nezaminaw l-emendi. Thank you, Madam Chair. And thank you for... Grazie, Signora President. O, grazie u koll l emendi li tajtun li għamiltu li għal din l-opinjoni li huma 42 dawn l-emendi l spirtu tagħhom u illi il-politika tal-innovazzjoni għanda tkun ħaġa wiesa u mux innovazzjoni tekniċi ma anki innovazzjoni soċjali biex insolvu l sfidi ta' soċjetà, per eżempju kif eh, il-problemi ta' saħħa u anki sfidi demografiċi. Hemm eh, ħames kompromessi li ġew aċċettati eh, li ġew prezentati minn dawk li prezentaw l-emendi, il-maġġoranza huma ġew aċċettati mill-grupp PP, e anke kemm emenda numru 20. U importanti li nipromovu kwistjonijiet tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-riċerka u teknoloġija, però xorta najt jiena illi fil-emenda 20 fejem talba għal guidelines speċifiċi jider li li din tal-guidelines specifici jitru taħt is-sussidjarjetà u għandhom ikunu eh, deċizi mill-istati membri jekk iridu xumma jużaw dawn il-guidelines specifici. Fl-emenda 21 emm il-kelma green top u f'dan il-komitat ġa id-deċidejna il skont id-definizjoni green job Eh, li skont id-definizjoni tal-ILO il xolijiet kolla eh, jistaw jiġu definiti sostenibli e sostenibbli hekk isiru b'mod sostenibbli, allora nix nużaw il-kelma green job Jek għal ħafna nis diħna Ja, importanti għax memx eh, ma jeżistux green jobs, red jobs jew blue jobs. Kull ma nanajdu, għandna ngħidu sustainable jobs. Uh, fl-emenda 37 u 38 sfortunatament ma stajniex insibu emmek klim komuni ma Signora Velter u għal daqstant dawn ġew votati separatament. Però bat fil-komplament nistaw najdu li l-emendi l-oħra ġew accettati u nirringrazzjakom għal darboħra għall-appoċ eccellenti li tajtu għal din l-opinjoni. Grazzi. E, Signora Estrella. Grazzi, President. L-ewwel net jiena nifraħ li rapporter għaxol eccellenti li għamlet. U anki għal talb għal tfiċija taħħa li kunem eh, appoċ wisa. U anki għal fatti li provati sip la posta gruppi oħrajn. Għal daqstant il-grupp tana se jappoġġa sitt emendi ta' kompromess li diġa tkellimna fuqhom. Fuq il-proposti ta' emenda tana, aħna prezentajna tminja minn daw u seba minnom ġew aċċettati u l-numru 20 le. Mek, eh, risposta kienet illi dan is-suġġett huwa ta' responsabilità tal-Istat membru u dawn il-guidelines għandhom jiġu maħduma minnaħa tal-Istati membri individuali. Però hemm raġuni għaliex hemm din il-għażla kif hemm min jgħid. Il-prospettiva ta' sessi, tal-ugwaljanza ta' sessi titlob li jkun hemm e li jkun hemm taħriġ aħjar ta' risorsi umani u għalhekk aħna ppreżentajna din il-proposta ta' emenda. Din hija opinjoni importanti, eh, opinjoni bilanċata, opinjoni illi etmur kontra l istrategija EU 2020 f'dan il-kuntest. qed e importanza kbira u għal daqstant aħna napoġġaw ħafna. Signora Schluter. Iva, grazie ħafna. Aħna tkellimna fit-tul mal-rapporter fuq il-emendi u dawn huma situazzjoni differenti. Eh, Simna roħna situazzjoni differenti minn dak li kenti proponiju. Jiena naħseb illi l-innovazzjoni huwa importanti għall iżvilupp sostenibbli. Eh, u importanti li il rapport jitkellem fuq twessija ta' din id-dimensjoni. E, l-emendi kienu tajbin, kien hemm pożizzjonijiet differenti, hemm xi ħut minnhom li għadhom hemm anki mal-rapporter mhux biss mal-EPP. E, fuq emenda waħda fuq is-servizzi soċjali per eżempju ma bilniex għax ma fimniex eżattament x'kien il-għan tal-innovazzjoni. E, per eżempju kien hemm situazzjoni speċjali fil-Finlandja. Dan huwa eżempju. Però rapporter ma rridx ta' dottaħ dan bħala eżempju. Aħna bajna fuq situazzjoni ġenerali U dana għal ċerti pajizi <laughs> il messagġ kien propju l-kontra. E, għal daqstant kienem dawn il-kontroversi. Pero e, kienem għan ċar u preċis. Jinn naħseb illi għandu jindika għan, ah, jina nasib li dana mux bizzejja ta' xil-formula ja vaga, wis, u għandat tkun miftuħa l-pajizi koll. Aħna napoġġaw, ma aħna eh, naturalment nistaw nappoġġaw dan l-streaming li huwa parti mill-politika tal-Unjoni. Signora Harkin, grazzi ħafna. Nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol kollu li għamlet. Aħna se nivvotaw kif ftemna aħna naqblu li l-innovazzjoni għandha tkun marbuta ma l-impjegabilità u li dan fuq bażi transkonfinali Aħna naqblu u koll li għanna naraw li ma jkun xem uh, eh, ostakoli jew xi xkiel għal mobilità tal-riċerkaturi. Grazzi ħafna għaw xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem, Sinjura Sajeh, tixtieq terġa' titkellem? Iva, jiena li Sinjura Schroeter rit ngħidilha li għanna fil-Finlandja l-ikbar, eh, l-iktar popolazzjoni li edha t-tixjieħ u għanna eh, problemi, Iva, ma jena marriċ nsemmi l-pajis tijaj f'dan il-rapport biex nati eżempju, għalix eh, ħafna ħossu illi jekk ikun il-pajis wieħed illi jissemma dak li jkun jgħid mela l-pajis tijaj kif ma semmix, għalek jina ma semmejt ebda pajis, imma naħseb li għada il-vot se jkun faċli u nirringrazzjakom il-koll għall-appoċ. Grazzi. Grazzi, mela issa għada nistaw nivvotaw u issa naddu għal pakket ta' sitt testi illi eh, jiena eh, ħdimt uh, ma' David Kaza u li fuqom se jkonna dibattitu konċunt. Fl-istess ħin naħseb illi kun aħjar illi neżaminaw kas kas eh, dossier għaliex eh, eh, kien hemm xi ftehim illi aħna lħaqna fuq id-dossiers individwali u forsi hekk inkunu nistgħu nkunu nafu eżattament liema punti rridu nkomplu niddiskutuhom. Fuq l-ewwel rapport li bħal rapporti kollha li aħna ntlabna nagħtu opinjoni għal-Komissjoni, eh, għal-Komitat Ekon. L-ewwel wieħed eh, jirrigwarda it tisjeħ ta' sorveljanza tal-politika budgetarja u sorveljanza u koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi. Hawnhekk kienem eh, kien hemm qatt ta' emendi ta' kompromess li qed jiġu proposti lilkom. U malajr malajr nixtieq ngħidilkom x'kienet il-loġika x'inhi l-loġika li aħna sibu f'dawn l-emendi ta' kompromess l-ewwel wieħed jirgwarda il-kunċett li kien ġi propost mill-Kommissjoni Ewropea tal-Prudent Fiscal Policy Making. Eh, tafu li fi xjenza ekonomika dan huwa konċett ġdid eh, li eh, ma, ma, kien iktar imsemmi. U għalli kien imbosta emendi għal f'dan ir-rigward u għalhekk aħna proponejna li nżommu l-espressjoni efficient and sustainable minflok ma, il, ma nużaw il-kelma prudent. It-tini emenda orizzontali li u koll wasanna għal eh, kompromess torbot jew tinvolvi l-EBSCO, ġifiri il-Konsil ta' l impiegi u Affarijiet Soċjali biex uh, uh, jieħu l-pozizjoni flimkien ma' ECOFIN u dan jorbot ma' dak li għadu kif għalinna id-direttur ġenerali eh, tal-direttorat eh, impik meta neżaminaw il-rakkomandazzjonijiet pajjiż pajjiż ikun involuti dawn id-direttorati ġenerali u nipproponu illi ikun hemm l-istess rabta li dan isir permezz tal-Kunsill meta aħna nkunu qegħdin nieħdu l-pożizzjonijiet tagħna fuq l-artiklu 148 fir-rigward tal-politika dwar l-impjek. Tielet emenda orizzontali insibu f'dan il-kompromess u appropju talba li eh, dwar il-tisħiħ tal- pożizzjoni budgetari u koordinazzjoni ta' politiki ekonomiċi u li norganizzawa din il-koordinazzjoni skont il-lanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 u dan jorbot ma' diskussjoni li kellna. Ovvjament dan huwa dokument leġislattiv u ma nistawx għal daqstant nirreferi għal xi strateġija partikolari għaliex ma nistawx ikonna punta referenza għal 50 sena li ġejjina ħjar nirreferu għal kontenut ta' din l-istrateġija illi eh, tider fil-emenda ta' kompromess meta nitkellmu dwar it-kabbir u l-impik. Bat fuq l-ewwel dossier ir-raba punt li rrid niġbet l-attenzjoni tagħkom għalih wa il-kompromess illi il-ħaqna fuq il-punti K u S fil-rigward tal-pensjonijiet. Fejn bil ma' sur Kaza u ma' kollegi oħrajn, aħna proponejna iktar ġenerali illi ma tippreġudikax sistemi ta' pensjonijiet illi jistaw uh, jiddaħlu fl-istati membri individuali għalhekk hemm l-idea illi kull stat membru eh, fil-qafas fil ta' finanzi pubbliċi sostenibli għandhom jagħtu attenzjoni kbira l-reġimi tal-pensjonijiet għal dawk li mhumiex fl-Unjoni Ewropea kif għadna fis-rapport ta' Sinjura Oyman Reutwen jekk il-pajjiż ikollu sistema ta' pensjonijiet li tkun imħalsa minn qabel jew inkella imħalsa ftit ftit jekk imsejħa pay as you go. Issa nagħti il-mikrofonu lis sur Kaza. Um, grazzi, Signora President. Um, L-għonet nishtiq najt li kont nipreferi kiku kena um, dibattitu fuq il-rapporti kollha f'daqqa minħabba l-fatt li għanna uh, amendments li jinsabu uh, f'kważi f'kull rapport u allura wieħed seta jara l-orizzonti l-issues iktar, iktar aħjar. Però dan kollu ehm, naħseb irrit nibda qabel nitkellem fuq dossier li tkellmet fuq il-President li kellna diversi ideat li kienu jikkonċernaw il-referenza għal politika fiskali prudenti waqt il-laqa ta' xedow rapotez nemmen illi l-ħakna kompromess orizzontali accettabli li emenda din il-fazi, din il-frazi għal effiċjenti u sostenibli naħseb li dan huwa kompromess nistgħu naqblu miegħu eh, kollha kemm aħna. Irridu nżommu qudiem għajnejna illi dawn ir-rapporti ehm, rikjedew ħafna xogħol, ħafna laqat ma, ma, ma diversi deputati u ma kienx faċli eh, kemm eh, fil rigward ta' deputati kif ukoll tal-gruppi li jinstabu l-kompromessi li fil-fatt instabu. U allura nappella minn qabel nitlu f'din id-diskussjoni illi wieħed ħares lejn il-kompromessi u l-emendi minn min, min, min din il-lenti għaliex nibża li jekk jaqawna xi kompromessi u allura ħanitilfu l-iskop illi qegħdin nippruvaw nilħqu permezz ta' dawn ir-rapporti. Eh, ġejna u koll prezentati b'numru ta' idejat illi ikkonċernaw dak li għandu jisir bil-flus miġbura minn multi u sanzjonijiet u lħaqna kompromess fuq test illi jindika x-xewqa u rrida tagħna eh, f'dawn il-fondi li jmorru mill-Fakultà Ewropea għall-Istabilità Finanzjarja. Jekk immur għal dossier 526 illi fuq l-agenda tagħna huwa punt numru 9 eh, din temenda ir-regola 1466 aħna bħala, bħala, bħala partit, bħala grupp, ma nixtuqux li jitneħħa terminu cost saving effects. U allura eh, fil-waqt li naqbel mal-punti illi tkelme dwarhom il-presidenta tagħna, eh, aħna għandna problema fuq meta jiġu konsidrati dawn ir-riformi strutturali. U għalhekk ma nistgħux naqblu favur, ma nistawx inkunu favur l-emendi 18, 29, 41, 52 u 69. Kif ukoll il-kompromess J, kompromess eh, J. Mil-pija naħseb nista naqbel ma dak kollu illi dwaru tkelmet il-President f'dan l-istadju. Grazzi Merci. Euh, moi, j'ai pas de difficulté à ce qu'on ait... Grazzi, jena mandi ebda diffikultà li konna diskussjoni komuni, ma peress li inti bdejt semmi s-sanzjonijiet u l-flus li se jinġabru, eh, ħan uh, nara jekka għaw xaħat li jishtiq jintervjeni. Sir Kreutzmann. Grazzi ħafna Signora President, jiena naqbel ma dak il qal is-sur Kaza fl-aħħar. Kenna idejat differenti, aħna ma rridniex illi il- flus ikunu investiti kif intqal imma li dawn pjuttost jiddaħlu fil-mekkanizmu Ewropew għal kriżijiet. Naqblu wkoll mal-proposta tar-rapporter li għal li ma jriċ ikunem li kunem eh, djun pubbliċi esagerati. Sfortunatament fir rigward tal-proċedura ta' deficit u eh, hemm eh, ħafna elementi illi eh, għandhom uh, din bħala mira bażi ta' diskussjoni forsi nistaw lura għal ħafta għatta punti li semmew fir rigward tal- l-użu tal-klim efficient and sustainable minn flok prudent aħna naqblu. Grazzi, is-Sur Giegeld. l grazzi, Signora President. Grazzi anki għall-emendi, grazzi għall-kompromessi. Nistaw naċċettawhom. Ritnajt biss illi fil-kompromess de il-klim bl-Inglis social downturn. Aħna ma nafux eżattament xirridu najdu bihom. Laqqas ma naf eżattament x'implikazzjonijiet se jkollu dan il-klim. Għaliex jekk ikun hemm indikaturi għall-inugwaljanzi soċjali jew eh, għat, jekk dan imorru għallar, irridu ngħidu illi fiħdan il-politika fiskali hemm eh, eh, għandu jkun hemm il-possibilità li wieħed jitbiet mir-regoli. U għandi dubji dwar jekk din hi xi ħaġa għaqlija u ma naħsibx illi din hija l-pożizzjoni tal-kumitat tagħna. Jekk ma ħadd iktar li jixtieq jintervjeni f'dan l-istadju, mela jekk fimt sew fuq l-emendi 18, 29, 41, 52 u 60. Ah, l-emenda 6 u design 18 29, 41, 96, kien hemm ieħor jidirli. Le? Le. Fuq il-kompromess je Din hija diskussjoni li iva aħna kenna naħseb li din hija emenda importanti għaliex hija propju ir-rabta bejn l-anijiet li eh, għanda l-Unjoni Ewropea u il-politika tal-budget li se implementaw l-istati membri. Jena l-esta illi nfittex forma tal-klim oħrajn ma naħseb illi kun aħjar illi nibqaw fl-spirtu ta' l-utilità ta' l-istrateġija Ewropa 2020 anki l-istrateġija ta budgetarja tal-Istati membri kella ma nafx kif se jirnexxinna nimplementaw nwettqu l-istrateġija Ewropea 2020. Nerġaw nsibu ruħna fl-istess sitwazzjoni illi konna fija fil-meta konna kellna l-istrateġija tal-Lisbona ħafna klim sabiħ li ma jiswa u ma jisarra fal xejn il-Fond Soċjali Ewropej, Ewropew l-Istati membri jistgħu jużaw mingħajr ma jirrispettaw l-Istrateġija Ewropea 2020 u hawnhekk issa l-istrateġiji l-Istati membri jistgħu jimplementaw strateġiji budġetarji li ma jirrispettawx l-Istrateġija 2020. Fil-fema tiegħi eh, dana mhux l-aħjar mod illi wieħed jipproċedi. Dwar emenda ta' kompromess D jiena naħseb illi għawnek għaw sogru riskju reali li jekk is-sitwazzjoni soċjali tmur allar, l-istati membri irridu jieħdu miżuri eċċezzjonali. Imma biex eh, nissodisfa Sur Gigol Nista' forsi nivvotaw b'mod separat fuq din l-emenda ta' kompromess u fuq dik il-kelma uh, soċjali u jekk nżommu l-emenda ta' kompromess u inneħħu il-klim u social imma nistaġeb billi qed tagħmel talba ta' dan it-tip. Sur Kaza tixtieq terġa' tintervjeni? Dwar compromise J, ah, aħna fil-fatt konna issuġġerejna eh, test differenti Eh, li kien forsi se jkun aċċettabbli eh, għalina u għal-oħrajn, però eh, ma kienx ma kienx ġaċċetat. Pero jekk trid saħda, jekk nsibu klim illi ma jneħħix mill-paragrafu is-sens ta' cost saving effect, allura aħna nistgħu naslu biex naċċettaw dak il-kompromess. Ġifieri għandna ċans għada biex insibu biex insibu kliem forsi differenti milli għandna qudiemna llum biex għalina il-grupp eh, Partit Popolari Ewropew għalina jkun ikun aċċettabbli. Nistennew naraw. Um, on the compromise J, fuq il-kompromess je yeah. malaj malajr. Jina nsib illi il-forma tal-klim naqra stramba li xir riformi strutturali rarament ikollom effett fuq medda ta' żmien twila ta' frankar tal-flus. Veru jistaw iwastu għal eh, li wieħed jifranka l-flus imma mhux b'mod dirett Naħseb illi rridu noqodu attenti jew inkella rridu noqodu irridu naraw illi ma nżommux il-forma tal-kliem li li għanna bħalissa għaliex ma tagħmilx sens mbagħad dwar il-kommenti li għamilt inti pervanx. Għalija ja kwistjoni wkoll ta' definizzjoni. Flima sitwazzjoni se nippermettu illi kunem deficit ikbar, iġifiri eh, meta situazzjoni soċjali tmur allar, jiena nikkonsidra per eżempju eżempju ta' dan meta l-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tkompli tiżdied. Issa, social downturn, xi tfisser, xi tridu tajdu biha? Dan huwa dubju li jiena għandi, normalment jekk inti jkollok bl-Ingliż economic downturn u jkun hemm il-qat li qed jiżdied, din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn l-istat jista' jiddevja mir-regoli normali. U naħseb li hija idea tajba li hawnhekk l-emenda ta' kompromess tmur lilin mill-proposta tal kummissjoni Imma Għamlek hemm affarijiet li mhumiex ċari u ma nifimx għalfejn qegħdin nikbu l-affarijiet b'dan il-mod. Jiġifieri li biex inkunu iktar ċari tajt il-President hemm illi najdu u jkun hemm rata ta' qatt li tkun olja ħafna sur kaza hija kwistjoni ta' interpretazzjoni naħseb aħna fil-waqt li nifhem nifhem l-argumenti tal-ħabib tal, tal tiegħi Gigol, naħseb l-interpretazzjoni ta' kif narawha aħna hija differenti. Eh, aħna konna suġġerejna il-klim minn flok il-cost saving effects, konna suġġerejna klim wealth creation effect. Ġviri, ma nistaw e, e, enħallu saħda, ħalli naraw e, xtib ta' arranġament nistaw nsibu. Pero l-interpretazzjoni tijaj ta' din il-paragrafu ma twassalniex għall-istess interpretazzjoni li għadna kem smajna. Bien, on va, on va regarder ce qu'on peut faire donc sur ce compromis 2 et sur le compromis. Iva, issa naraw x'nistgħu namlu, imma naħseb illi il-għan ta' l-emenda ta' Sir Giegold eh, eh, kien iktar fuq il-kompromess de u mhux fuq il-kompromess je. Yeah. Santa Maria. Fir ta' dak li għed kien dwar kompromess d, jew jow għaxek dwar d, jiva jena nista naqbel. Int kont qed tirreferi għal kompromess d, allora allura le, jiddispjaċini għamil żball. Flok social għanna għat <coughs> eccezzjonali. Għat uh, eh, brata mhux normali. Allura tista tati il-test saħda uh, eh, ikonna menda orali sul-kaza u jkonna menda fuq kompromess je. Niproponi dan li ġeja, allura. Toġobni, eh, jġobni s ta'kom li namlu diskussjoni konġenta nasab kun kiku iktar faċli li nazlu dosjer wieħed wara li uħor ma xorta waħda naqbel li namlu kolla flimkien u issa nistaw naddu forsi punt li jmiss, eh, għattini diskussjoni għanzi. U qabel ma naddu għalda, pero nishtiq nejt kantejn dwar dak li għadu kement għal dwar l-użu sanzjonijiet dwar l-emendi ta' Sur Kreutzmann. Fil-kompromess, aħna suġġerejna li jintużaw il-fondi mis-sanzjonijiet u li dawn mbagħad jintużaw wara biex jiġu finanzjati proġetti Ewropej. U nappoġġaw il-mekanizmu ta' stabilità. Is-Sur Kreutzmann qal li dan it-test ma, ma kienx joġbu. U għal minħabba li dan mhuwiex parti mill-kompromess, il-kompromess waqa' Żejna kieku nżommu dan il-kompromess. Issa fidejn is-Sur Kreutzmann jekk jaċċettax jew le. Is-Sur Kreutzmann rrit il-flus mis-sanzjonijiet li jitpoġġew għalihom biex imbagħad jiġu ntużati għal fond ta' stabilità u element ta' kompromess għal qalet li dawn jistgħu jiġu ntużati għal faċilità ta' stabilità u kol użi oħrajn l-oġezzjonijiet finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Għal-daqsan rridu nikjerifikaw il-pozizjonijiet ta' membri differenti. Sur kaza, ikjoġbok. Grazzi, Signora President. issa rridu nitkellmu fuq eh, punt numru 10 tal-aġenda tagħna li huwa dossier 522 li jitratta il-proċedura dwar deficit eċċessiv L-aktar punt jaħraq f'dan dibattitu kien xandu jiġi meqjus sabiex jiġi stabbilit xandu jiġi konsidrat meta jiġu studjati ċifri li waslu għal proċedura eccessiva ta', ta debitu. Il-punt interrogattiv jikkonċerna kemm għandu jkun hemm lok għall-interpretazzjoni ta' test issa l-ħakna kompromess aċċettabli illi limita il-konsiderazzjoni għal riforma fil-pensjoni imma tneħħit l-ispeċifikazzjoni ta' sistema multiple pillar. Dan il-kompromess jinkludi wkoll il-fatt li ir-riforma il fatt li ir riforma tal pensjoni ser ikollha effett, effetti fit-tul u għalhekk il-ħames snin <clears throat> ta' perjodu tranzizzjonali ġi imneħħi għamilna l-aħjar tagħna sabiex nieħu kompromess fuq emendi oħrajn, iżda ovvjament aħna konna kontra kull emenda li tipproponi it-neħħija ta' blokki kbar ta' test. U kif ukoll kontra kull emenda li tmur kontra l-proposta sħiħa tal-Kommissjoni. Dan japplika wkoll għaż-żewġ dossiers l-oħra li se nitkellmu dwarhom iktar qudiem. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Ich wollte mal auf Sie antworten. Es macht doch weh. Grazie, Präsident. Mem lebda punt fi rigward dwar sanzjonijiet li jistgħu jkunu għoljen ħafna. U li l-flus se jkun biżejjed għal kriżijiet oħrajn, għal stant m'hemmx eh, lebda punt għal dawn il-punti, dawn il-ftit punti li jistgħu jikbru iktar tard, għal daqsant jena nżomma dak li għet oriġinarjament. Li nużaw il-flus minn sanzjonijiet u jintużaw għallanijiet li kienu intenzjonati għal-jom oriġinarjament. U ikkonna rizorsi finanzjari jekk ikun hemm kriżijiet futuri biex inkunu nistgħu ngħinu. Euh, simplement, si on peut baisser les, les torsions. Euh,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 ma nafux eżattament kif se taħdem din tip ta' faċilità. Hemm kontribut, kontribut żgħir. Kien hemm kontribut matul is-snin u li jista' jiġi intużat iktar tard u jekk jiġi intużat għal investimenti oħrajn ser jkun fadal xejn. Ovvjament is-sanzjonijiet mhux ser jkunu biżejjed biex issolvi l-problema naqbel. Non, mais je pense que c'est une discussion importante parce que la question c'est... Naħseb illi u importanti għalix l ewwel net rridu naraw għalfejn se jintużaw dawn il-flus illi eh, jiġu mis-sanzjonijiet u mbagħad irridu nkunu nafu kif se nifinanzjaw din il-faċilità u għada petada dan il-mekkaniżmu. Naħseb illi Uh, eh, memxejn automatiku li jisir bejn l-ideja tal-finanzjament ta' din il-facilità mill-flus eh, eh, li jinkisbu mill-sanzjonijiet. Il-dibattitu li kenna fil-Parlament Ewropew fuq il-rapport tal-kollega tana Brock u Altieri wera bitċar illi hemm ideja illi kun mekkanizmu iktar komunitarju u għal daqstant mux bil-fors finanzjament illi e, isser raħwiz fuq e, dimensjonijiet intergovernativi. Għalek, l-ideja li dan il-flus għandhom jintużaw biss biex nejnu l pajjiżi li jinsabu fi kriżi, naħseb li għada petada ma jkunx hemm kriżi, imma xorta ikun hemm pajjiżi li e, e, jittieħdu sanzjonijiet kontrihom u bad nagħmlu bil-flus. Jiena ma nafx jaħseb is-sur Kaza dwar dan, imma jekk le aħna nista' nivvotaw fuq l-emendi kollha mingħajr ebda kompromess kif kif tkellimt fil-bidu tal-intervent tal, tiegħi aħna naqblu mal-kompromess li li qed jiġi suġġerit għaliex ehm, jindika xew xewqa u tagħna illi dawn il-fondi jmorru fil-faċilità fil Ewropea l-istabilità finanzjarja. Ġifieri aħna mal-kompromess eh, li, li, li tkellimna dwaru Eh, ftit tal-ġemilu waqt il li kellna aħna nsostnu anka issa lix eh, dana diġa ġi aċċettat anka mill-grupp tiegħi. Ähm, wir hatten ja heute im kleinen Sir Mann, illum intqajna uħut minna u tkellimna dwar eh, tlet persuni importanti, tlet Sur Van Rompuy, per eżempju, dwar task force u għedna li kollox ser kollox possibli ser isir. Irdu nitkellmu wkoll dwar din it-task force u koll kellna il-laqa tal-koordinaturi tal-ikon u żewġ ministri kienu hemm il-Ministru għal-finanzi minn Franza u kol mill ġermanja t-nejn li huma nishtiqu jkunu eżemplari u juru tmexxija u jekk iridu jagħmlu dan però irid jgħidulna. biex ma li snajm xi tip ta' ferrovija bdejja kulħadd irid jingħaqad magħha mbagħad. Jiena naħseb li Sir Kreisman għandu raġun fir-rigward ta' sanzjonijiet u l flejas mill-sanzjonijiet ser jkunu ftit wis biex nibdew. Mus ser jisalvaw l-Stability eh, Culture u għal-daqstant eh, rridu nsibu mod ta' kif nifinanzjaw biex bekk bil-mod il-mod l-istati membri kollom idea aħjar li huma jridu jipproduċu stabilità. Li palissa mhux il-każ. Franza taf, Ġermanja wkoll pajjiżi oħrajn din jitalmu. Dawk il-pajjiżi li għandhom eh, tlet A tripli għet jifinanzjaw koll. Issa fi rigward ta' domanda tiegħek. ċertu pajjiżi ridu jċedu ċertu abitudnijiet u jimxu f'din id-direzzjoni. Jina naħseb li il-faċilità speċjali punt importanti ħafna jien naqbel ma' Sur Kreisman fil-prinċipju li dan għandu ma' mal-fatt li l-idea tal-istabilità huma l-bażi ta' azzjonijiet politiċi finanzjarji kollha u forsi bis-Sur Gold magħna tkun xi ħaġa ħjar. Madam Chair, having President Jena qed nara il-kompromess kif inhu u tista' tgħidilna eżattament kieku kellna neħu il-koma u l-kelma included fil-verżjoni bl-Ingliż. Xi tkun x'taħseb inti? Biex eh, il-liberali naqdu magħna.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 mill-qalb l-sur kaza għall-interventi u l kontribut għaw utli għall-axar. Issa, fuq il-rapporti differenti ta' sur kaza xtaqt intervjeni fuq xi punti oħrajn għalix jekk dan mux il-kas jiena nishti illi naddu għal rapport 527 forsi jem xie punti oħra li xtaqt għajem inti. Iva, peress illi aħna senim xo rapport wieħed wieħed, għad baqa li xinajt fuq il l-oħrajn. 524, that is uh, point number 11 on our, on our agenda. Punt dash fuq l-agenda tana 524. Dan id-dossier jintroduċi il-kwistjoni tal-inċentivi sanzjonijiet Nista' naċċetta ħafna mill-emendi li ġew prezentati. Għatta emendi ġew motija ehm, mill-kollega tagħna Sur Kreuzman l-emendi jinkludu għadizjoni ta' eh, dejn governattiv. Jiena naqbel ma dawn l-emendi u għal stant jiena qed nissuġġerixxi li ġew appoġġati. Jiena kontra kull emenda li dawru il-reverse qualified majority voting fil-Kunsil u nemmen li biex dan il-pakket jaħdem il-mekkanizmu li tiġi soġġett għal semi automaticity jienu kol kontra kull emenda li jiprofa jagħti l-wol li l-Parlament Ewropew li għalih m'għandux infrastruttura. Jiena naqbel li jridu nassiguraw rwol importanti għal-Parlament fil-proċess ta' tiħit ta' deċiżjonijiet meta dan ikun xira iżda jrid ikun ukoll realistiku fir-rigward tal-kapaċitajiet f'dan ir-rigward dan kollox xi ta' ngħid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 Sur Kaza, xinu ma l-emendi li uħalqu l problema? Well, I don't have big problems, but there are... There were... Mandiġ problemi kbar, izda, hemm xi emendi żgħar li nista' nsibhom. li tinsaf kompromess de l-istess kwistjonijiet li ġat kellimna dwarhom miktar kmieni, mhux emenda partikolari ġat trattajnihom fil-kompromessi tagħna. Donc on n'a pas de difficulté particulière sur Ġifiri, m'għandniex diffikultajiet partikolari fuq dan id-dossier, mela ngħaddu għal punt li miss 524 proposta għal regolament għal ehm, implementazzjoni effettiva ta' sorveljanza tal-budget fil zona euro. Sur Kaza, nerġa natik il-mikrofonu. non, non, non, non, non, non, non, vous avez raison, euh, nous en venons... Euh, Għandkom euh ħan nitkellmu wissa dwar il- eh, il-punt 523 għandkom raġun. 523. Port 523 dwar il-parentesi tal-budget punt numru 12 fuq l-agenda ta'kom. Ninsab sodisfat ħafna bl-emendi li tresqu, partikolarment mill-ċepersin tagħna, Madam Beres, naħseb u nemmen li l-possibilità ta' framework għal prassi ta' budget bazati fuq laqwa eżempji minn pajjiżi membri jista' jkun ta' ġitu naqbel ma', dan kollu. Sibna naqbilu kol fuq it-test sa' emenda 16 sabiex issir referenza li it-template tkun aktar flessibbli u tirrifletti il-bżonnijiet ta' l-istati membri. U allura dwar dan il-dossier ma tantx għandi xinżid ħlief Eh, dak kollu li, li, li ġi suġġeritu huwa kollu pożittiv. Grazzi. Kollegi swed intervenir? Għaw xie kollegi oħrajn li jishtiqu eh, jintervjenu jider illi dan mux il-kas mela fuq dan u koll nivvotaw għada u issa naddu għal eh, Rapport 527 dwar il-prevenzjoni u korrezzjoni ta' sbilanċi makroekonomiċi li għanna għatta mendi ta' kompromess eh, fuq aħna eh, l-istess emendi bħal dak li semmejna fuq l-ewel dossier. li u kol fuq zewċ aspetti ġifiri il-mod kif l-scoreboard tal-sbilanċi makroekonomiċi se jitfassal, kif se titfassal din l-scoreboard u il-kontenut tal-scoreboard fuq il-metodu nara jekk is-sur Kaza, sur Joħman u s-sur Gigold jaqblu xu rappresentanti kollha tal-grupp. Intom qegħdin titolbu li l-scoreboard li se permettina li namlu sorveljanza fuq l-izbilanċi makroekonomiċi ikkun eh, validat permezz tal-atti delegati ġifiri il-Parlament Ewropew ikkun involut fil- mod fuq il-kriterji li jintazlu biex isir dan l-scoreboard. Dak l-ewwel punt u tieni ħaġa importanti huwa li aħna naraw kif nixtiequ nipproponu uh, orientament għal kontenut ta' din l scoreboard u għamnek għanna l-emenda ta' kompromess li uh, eh, proponejt il-kom aħna din najdu li għandu jkonna lista indikattiva li tkun fannes Eh, għal-leġislazzjoni li qed tiġi proposta dawn huma l-elementi ta' eh, emendi ta' kompromess illi qed tiġi proposti fuq dan it-test. Sur Gaza? Iva, Signora President, naħseb l-iktar punt ta', ta kontestazzjoni minna ħatana hawnhekk huwa l-scoreboard. U dawk li għandhom ikunu il-fatturi li jkunu ta' fuq fu fu din it-tabella aħna naqblu ma' scoreboard zaħira definita u speċifika. U f'dan il-rigward, fil-waqt li naqbel mal-kollegi tijaj fostom is-sur Gigold li aħna <clears throat> bħala parlament għanna nieħdu l-opportunità u nessuġġerixxu x'għandu jkun fija din l-scoreboard, nemmen li huwa prematur imma li wieħed jistabbilixxi lista twila f'dan l-istadju. U madan kollu jina hemm numru ta' idejat eċċellenti li illi tresqu u li nemmen li għandhom jiffurmaw parti minn dan id-dossier. Il-kompromess li stabbilejna jpoġġi kif qalet tajjeb il-Sinjora President, is-suġġerimenti fanness li ma jkunx jorbot imma li jista jiservi bħala lista indikattiva ta' dak li nixtiequ li jkun jifforma parti mill-scoreboard. U f'dan l-istadju jista' jiġi studjat fi żmien aktar avvanzat. Ma naqbilx li l-izbilanċi pożittivi għandhom jiġu imsemmija. Lanqas naqblu li għandhom għandhom biss jiġu konsidrati bħala zbilanċi. Għal daqstat ma nistawx eh, nkunu favur kif diġa eh, tkellimna dwaru dan fil-laqat li kena, u għallura ma nistawx nkunu favur kompromessi I, K u H Eh, pero jekk nistaw nsibu xi tip ta' arranġament sa għada eh, aħna lesti nikkonsidraw eh, illi nitkellmu u naraw kif nbidlu l-pożizzjoni tagħna. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Għatiħor li jishtiq jintervjeni? Jider li dan mux il-kas? Sur Kaza, fimtek sew? Fimtek sew fir rigward ta' l-emenda. Inti, il difikulta li għandek hija għal-referenza ta' surplus. Trid li fuq is-surplus ikonna vot separat? aħna ma naqblux illi għanna insemmu l-excessive surpluses Dana aħna ma nqisuħx bħala zbilanċ. Eh, naħseb jena huwa zbilanċ eh, jekk wieħed iħares lejn is-sitwazzjoni fiċ-Ċina pereżempju, <laughs> imma eh, l-ewwel ara senati il-mikrofonu l-Sur Gigold u mbagħad nara wara fuq kif se nivvotaw għada. Kolli mm, irrid ngħid li rrid nikkommenta fuq żewġ punti. L-ewwel jiena Et niskanta għalix fil-Kunsil u għanki sur Xojble li dejjem jiddefendi il-pajjiż illi għandu l-ikbar surplus eh, makroekonomiku, ħadd mu qed jgħid illi m'għandniex insemmu s-surplus. U uh, eh, me mebda tabu illi wieħed jisemmi uh, surpluses uh, eccessivi potenzjali u għalhekk jiena ma nafx jekk il-korrezzjoni għandix tkun simmetrika jew asimetrika. Tkellimna fit-tul dwar dan anki fil-meta bdejna niddiskutu dan il-punt, jiena personalment u l-grupp tagħna jaħseb li għandu jkollna uh, eh, approċ simmetriku biex aħna nikkoreġu dawn l-izbilanċi imma qatt ma smajt il-ħadd jgħid illi dan ma kellux jissemma. U din li li toħroq li problema għal daqstant jena nitolbok tikkonsidra u taħseb dwar il-fat li jekk ikollok deficit, dejjem se jkun hemm ukoll surplus. Għalhekk jekk ma jsemmix is-surplus, jiena minn perspettiva ekonomika ma nistax nifmu dan ir raġanament Punt ieħor li rrid insemmi huwa fuq l-emenda ta' kompromess A U anki jekk aħna niddefendu b'mod qawwi kemm jista' jkun l-anijiet soċjali, jidir li illi hija xi ħaġa pjuttost stramba illi najdu illi hawnhekk qed nitkellmu dwar li wieħed jinduna u jikxef zbilanċi uh, soċjali. Aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar zbilanċi makroekonomiċi li għandhom nejn ikollhom kawża soċjali. Jiġifieri jiena naqbel miegħek, Sinjura President u Sinjura Rapporter li għanna ninkludu kriterji soċjali fl-scoreboard, dawn għandhom postom emmek minħabba zbilanċi eh, eh, li l-zbilanċi makroekonomiċi għandhom ukoll kawzi soċjali. L-għan kollu ta' din ta' dan il-regolament huwa propju li nintebħu bihom dawn l-izbilanċi makroekonomiċi u għalhekk insiba naqra stramba li ninkludu hawnhekk il-kelma soċjali. Forsi jiena loġiku wis eh, din Eh, mhix ħaġa politika li hija liġi. Ma nifhimx għalfejn qed tiddaħlu din il-kelma għaliex ma nifimx l-utilità tagħha. Eh, jista' jkun illi issa se nqajja ma' sħiħ hawnhekk għax ikun hawn ma jaqbilx miha jgħid il-kellim. Qabel ma nerġa nagħti l mikrofonu lis sur Kaza, jekk jixtieq wieġeb lis sur Gigold, fuq il-kwestjoni tal-surplus Jina naqbel ma' Sir Gigold. Il-fat illi kunnem surplus u deficit eh, hija xi ħaġa ovvja. Min se jagħmel xiex u kif hija kwistjoni oħra. Issa dwar l izbilanċi soċjali ma nafxek dan ux approċ politiku jew le, ma dak li nara jien li wieħed meta wieħed ifittex x'wassal għal kriżi l-inugwaljanzi l-isbilanċi soċjali l-isbilanċ soċjali kellu rwol importanti li wassal għal kriżi. Għallek hemm bżonn li aħna nkunu nistgħu nindunaw permezz l scoreboard meta jibdew ifeġġu dawn l-isbilanċi imma rridu wkoll naraw eh, fejnem l-izbilanċi. Jiena ma narax li jem nuqqas ta' koerenza. Allura jekk inselmu l-izbilanċi makroekonomiċi u soċjali fl-emenda A imma jekk jew namlu hekk jew inkella eh, jaqal kompromess mela nivvotaw b'mod separat jiena nippreferi illi inħalluh hawnhekk jekk aħna ninkloduħ dana fl-scoreboard eh, huwa għaliex aħna inħossu illi dana huwa utli sur Koizman. President, jina naqbel mal-kollega Gigol, dek nieħdu l-eżempju tal-Germania, ma nistawx naturalment najdu illi il-level soċjali huwa <laughs> baxx aħna għanna wieħed mill-livelli soċjali l-iktar olja. Bħalissa iva hemm l-strikes, però eh, il-kwistjoni l-iktar importanti hija li għalhekk li għandna dawn il- eh, surpluses eccessivi għax u għalek u koll sirna aktar kompetitivi qabla ma pajizi oħrajn propju għalix l-imsiħba soċjali eh, u rew moderazzjoni b'ideali ma' u din u għal daqstant aħna eh, edin l-ewwel bejn il-pajjiżi li esportaw u aħna niddominaw is-swieq fid-dinja aħna nbijaw kollox. Eh, u għal din ir-raġuni għandna dan il-surplus eh, aħna kieku konna nkunu kontenti kiku l pajjiżi kollha jista' jkollhom dan din is-sitwazzjoni ta' surplus. Eh, eh, eh, sfortunatament is għal kontrarju għax ħafna pajjiżi situazzjoni ekonomika mhijiex kif nixtieq u mal-problema hawnhekk inti għandek raġun f'dan l-scoreboard bla dubju rridu naraw x'inhuma il-kawżi ta' dan l-isbilanċi pero huma sbilanċi u deficit makroekonomiċi u mhux zbilanċi soċjali u nerġanajt jekk aħna nikkonsidraw is-sistema li la teżisti fil-Germania, pajizi oħrajn e, jamlu ħaġa tajba kiku jikkupjaw din is-sistema li għanna ħnax e, il-relazzjonijiet bej il-partijiet soċjali u aħjar u kollox jaħdem aħjar b'din is-sistema u l-konċentrazzjoni fuq l-interess tal-kumpanija minn arma noqogħdu niġildu politikament meta jkun hemm negozjati u kontrattazzjoni bejn il-partijiet soċjali. Għal dastant ma rridux inħawdu e, dawn il-kwistjonijiet bejnietom. Grazzi. Grazzi, Sur Kreuzmann, ma nafx kiex problema eh, li jina fim tħazin, imma ħna mnek maħnix għedin nitkelmu dwar deficit, għedin nitkelmu, mux għedin nitkelmu dwar zbilanċi soċjali li rridu nidentifikaw, rridu nżommu eh, koerenza u b'dal daqsant nżommu l-emenda kif eh, ġiet proposta. Ja, Ich weiß jetzt gar nicht, welche Sprache ich sprechen soll. Also erstmal mit Ihnen, Herrn Kreuzmann, reden wir erstmal auf Deutsch. Jiena ma nafx li għalin lingwa nitkellem biex <laughs> jifmuni sew forsi bil-Ġermaniż eh, biex nitkellem ma' Sur Kreuzmann, però eh, eh, peress li tkellimna fuq il-Ġermanja, mela jien nitkellmu b'Ġermaniż, jgħid is-Sur Gilgold. Qed jitkellem bil-Ġermaniż. Jiena kuntent li inti għad illi f'dan il-livell ta' kontroll huwa veru najdu dak li qed ngħidu hawnhekk għax dan l-scoreboard għandu jiġi użat ċe, fl-aħar ma nkunux nistaw laqas nistudjaw li huma l-kawzi l-iktar importanti tal kriżi Imma jindak li xtaqt ngħid jirrigwarda il-xol ta' surkaw kaza, aħna ma nistawx nitkellmu fuq eh, eh, deficit u surplus eccessif, eh, ma nistawx noqdu nitkellmu fuq il-kawzi ta' dan għax intawlu d-dibattitu, però jiena nixtieq li jiġi accettat illi il-surpluses jiġu imsemmijin bħala eccessivi il-fat li qed jiġu trattati hekk bħala eċċessivi hija kwistjoni oħra, ma l-iktar ħaġa importanti li nieħdu namlu l-analiżi u naraw x'inhi l-eżistenza ta' dawn il-surpluses eh, eċċessivi u għal ewwel pass Issa l-fatt li kienem moderazzjoni ta' salari eh, fl-industri li esportaw, eh, tajjeb, ma niddubita aħna fis-surplus jesisti eh, f'pajjiżi jeżisti wkoll għaliex f'pajjiżi hemm persuni li jaħdmu fil-setturi li ma jesportawx għandhom salari baxxi ħafna u dan għandu l-effett tiegħu mbagħad ukoll fuq is-settur li esporta. Però din hija diskussjoni oħra li nistgħu nagħmlu anki eh, wara li konna d-dejta, ma l-interpretazzjoni tiegħi eh, hija eh, fuq il-balance of payments hija differenti minn dik li tagħmelet. Ħanaddu sur Thomas Mann l-ewwel nistaw namlu sessjoni tal-Bundestag. Peress li din il-laqa u koll hija web streamed, jena eh, se jkolli nirreaġixxi għal dak li għal sur Gigold. Kiekom forsi ma kotna ċej, jena jiena nista' naqbel ma' sur Gigold li l-surpluses li aħna ksibna fil ġermania eh, kellhom ħafna x'jasmu mal-lezzjoni li tallimna fuq il kompetitività eh, min jgħid li m'għandux ikollna salari minimi u min jgħid li għandu jkollna. Imma il-fatt li aħna mxejna qudiem fil u koll għandu xasam mal- deċiżjonijiet responsabbli u uh, uh, uh, orrif um, li ħadu um, il-ħaddima. Nafu kemm u importanti li kunem autonomija fil-proċess ta' negozjati u l-istat mandux dejjem jintervjeni għal dastant ħaġa tajba li wieħed jgħid li f'ċerti eh, żminijiet eh, is-salari għandhom jiġu aġġustati u mbagħad meta nidħlu eh, f'sitwazzjonijiet aħjar nistgħu ntejbuhom dawn is u rridu niżguraw Illi konna politika li ti proteġi l-kompetitività. E, issa għaw minn qed jitkellem e, fu e, il-fatt li l-Ġermani għandhom inaqsu l-esportazzjoni biex ikonna kondizjoni tindaqsa l-kulħadd, aħna xamilna. però aħna introduċejna aħna <laughs> istedinna ministru Franċis biex ikun prezenti fil-kabinet tal-Ġermanja biex inkunu nistgħu nifmu xulxin aħjar. ħjar. U anke kemm differenza minn pajjiż u liħor, però nistgħu nirsolvu ħafna mill-problemi li għandna u mill-preġudizzi li għandna billi nitkellmu bejnietna u nifmu li hemm rida eh, biex insibu kompromess. <clears throat> Jiena naqbel ma punt li semma Sur Gigold qal illi għandna ninkludu ħafna fatturi fil-scoreboard u ma nħallux ċerti punti barra. E, u dana u hija ħaġa nistgħu naqblu fuqa u naħseb li hemm ukoll eh, mieta' ta' eluf ta' persuni li qegħdin jisegwu id-diskussjoni fuq il-web. Sur Kasa. Fuq dan il-punt eh, naqbel ma dak li għar il-kollega tiegħi eh, Kreuzman u Thomas Mann ovvjament li nixtieq inżid barra l-punt il-qaluma huwa li dan il-suġġett ġi diskuss ukoll mal-kollegi tiegħi rapporters u xedaw rapporters fil-Kumitat għall affarijiet Ekonomiċi u monetarji. Fejn hemmhekk hemm ukoll reżistenza għal proposta ta' sur Gigold. U allura jekk aħna kellna naċċettaw li maħniex se naċċettaw għax ma naqblux mal-punti tiegħu, però kieku kellha tgħaddi minn hawn xorta se ssib reżistenza mill-Kumitat Ekonomiku u monetarju. Għax allura dan ridu naqblu illi dan huwa ixu illi għandu jiġi diskuss f'dak il-kumitat u mhux fil-kumitat soċjali u għall-affarijiet tax-xogħol. Naħseb dan ma kienx ir-wol tagħna illi nidħlu f'dan f'dan f'dan f'dan l-ixxu għaliex dan huwa ixxu li qed jiġi eh, eh, covered mill-ikon mill-ikon u mhux minna. Sir Ludwigsen, unbat wara u dan id-dibattitu. Grazie ħafna, President. Jena nishti nisħu fuq il fat tal-kontratti kollettivi. Kemm huwa importanti e li l-partijiet soċjali, l-imsieħba soċjali, jiffirmawhom dawn il-kontratti kollettivi u li kollhom kondizjonijiet indaqs. E, per eżempju, fi Brussell niddeċidu nimxu kontra l-libertà kontrattuali tal-imsieħba soċjali. Din hija ħaġa li ma tistax tiġi aċċettata. Il-kontrattazzjoni kollettiva tippermetti li jkun hemm eh, salari eh, tajbin eh, li għandhom xi jaqsmu anki mal-xejra eh, ta' salari u flessibilità biex nigarantixxu kompetitività meta ikun hemm bżonn u ti permetti anki li kunem zida fis salarja kunem marġni suffiċenti. Essa ja ta' tħassib li din it-tip ta' influenza uh, fuq il-responsabilità tal-partijiet soċjali. Hawnhekk pratikament iridu jillimitaw il-libertà kontrattali u edin naqsu l-level ta' protezzjoni soċjali u edin naqsu l-leġittimità li hija eh, kelma sekk importanti meta nitkellmu fuq kwistjoni ta' Ewropej. Issa l-partijiet soċjali għandhom id-dritt illi jinnegozjaw u dan huwa importanti ħafna biex niżguraw li jkun hemm kompetitività aħjar, kompetitività aħjar fil-futur fl-Ewropa. fil futur fl ewropa U jena xtaqt nisħaf u dan il-punt, għax jidir li dan huwa punt importanti ħafna u anki għal-futur. Mela, grazzi, sa, ma naħsibx li hemm diffikultà li nsibu appoċ għal dawn l-emendi. Qabel ma nala din id-diskussjoni konġunta fuq dawn il- punti kollha għax wieħed irid anki jkun jaf jagħlaq diskussjoni. Nixtieq nixbet l-attenzjoni ta' Sur Kaza u ta' Sur Man fuq l-emenda ġe. L-emenda ġe hija hemmhekk hemm definizzjoni tal-ispirtu li bih din irridu nimxu bħala Komissjoni Ewropea ma nistawx nifmu kif il-pajzi membri jridu jikorreġu il-bilanċi il tagħhom u jtejbu l-esportazzjoni. Mhux hekk qegħdin ngħidu hawnhekk. Qegħdin ngħidu illi fuq dak li għandu xi qasam mal isbilanċi esterni hemm bżonn noqogħdu attenti għas situazzjonijiet ta' sbilanċ eċessiv u ta' surplus. Meta nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tal-Unjoni Ewropea, hemm interess illi wieħed jara xieġri fi surpluses ta' ċerti pajizi, ċerti kompetituri fl-Unjoni Ewropea. Mhix kwistjoni ta' ideoloġija, hija kwistjoni ta' loġika, common sense. Jew inkella għajdu li xi problema għandna f'dan il-kompromess speċifiku. Jiena m'għandix problema fuq il-kompromess ġej. Sakemm il-klim xell flok ma nużaw xell nużaw mej, u mi jidir li li diġam mill nihda. Għal daqstant manna lebda kompromess bil-kompromess ġej. Insibu ftejn ma sur Gigold u sur Kreuzman għalissa nistaw nalqu diskussjoni fuq dan il-punt u naturalment fuq eh, l-aħħar rapport fuq il-mizur ta' eżekuzzjoni biex ninkorreġu l-iskuli l isbilanċi punt kruċali. Aħna deċidejna neskludu il-kerma including, u sur Kreuzman għalli jaqbel. Aħna namlu l-istess korrezzjoni li użajna fit-test liħor nitlob skuza għal dawn il-negozjati ek waqt il-komitat, mux soltu namlu ek, ma ħafna drabi uh, għanna bżon ta' riunjoni plenarja, uh, laqa plenarja tal-komissjoni biex inkunu nistaw nerfinaw dawn il-kompromessi. Mela, għanna dan il-pakket kbir li se nivutaw għada. Issa nishtiq naddi kelma l-sur Alejandro Serkas Iżda l-istur kaza l ewel Spiċċa eh, b'dan il-mod naħseb inkun għamilt ħażin. Irrid ehm, rajna kemm kellna problemi, dossiers differenti, shadow rapportez, rapportez. Irrid minn hawn nirringrazzja lill-offiċċju tiegħek, signora President, l-offiċċju ta' Sur Kreuzman, l-offiċċju ta' Sinjur Google għal kooperazzjoni li sibt eh, għal-ħin li tajtuni u li tajtkom jien ovvjament għalix naħseb minar dil kooperazzjoni ma konniex naslu għal din il-konklużjoni. Grazzi ħafna lil kulħadd. Je partage chacune de vos paroles. Euh. Jena naqbel mia kazi sko rapporter. Mela, sur serkas issa biex neżaminaw elementi għal applikazzjoni wahda, proċedura ta' applikazzjoni wahda għal permessi ta' residenza u ta' xol. Sur serkas. Grazie. Signora President, ma tantx għandna ħin, imma naħseb illi hemm bżonn illi aħna jkollna dibattitu sabiex eh, nindirizzaw u eh, xi kwestjonijiet illi inqalaw anki parzialment għal raġunijiet tal-lingwi. Jina nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Jean Lambert u oħrajn għal eh, kompromessi illi jena se nipprezenta nirgrazzjaw koll is-Sur Mason illi bat il-kummenti tiegħu bil-miktub. Jiena eh, prezentajt dan l-abbozz bitlet kriterji. L-ewwel net dan huwa kompromess veru għaliex aħna hawnhekk qatt ma jirnexxinna nimxu l-qudiem jekk ma jinnaslu xal kompromess l-Unjoni Ewropea hekk timxi l-qoddim bil-kompromessi. Għalhekk jiena se nagħmel sforz għaliex kien hemm nuqqas taqbil bejn il-Kumitat Libe u l-interpretazzjoni tar-regolamenti. dawn ilhom jiddefendu id-dritt għax-xogħol u ebda kumitat ma jista' jsolvi l-problemi jekk aħna se naslu għal ftejim hawnhekk f'dan il-kumitat, ma nistgħux ninvolvu kumitati illi mhumiex mitla tas-suġġett. Issa, irridu nilħqu għalmenu unanimità fil-dan il-kumitat hawnhekk għaliex inkella il kumitat libe eh, se jmorru fil-plenarja u jipprovaw jindaħlu f'affarijiet illi ma jaqgħux taħt il-kompetenza tagħhom. il-komitat li messu għu neċessarju. Jena stess ma nistax nikseb il-100% ta' dak li xtaqt. U ħadd baj jirnexilu jagħmel hekk, wara kollox dan huwa kompromess. Jiena qed nagħmel sforz kbir biex naċċetta eh, tmin kommenti tal-PPR. Kien hemm tliet kategoriji, eh, tlieta ġew aċċettati, ħamsa ġejjin mill-ħodor, tnejn ġew aċċettati bħala kompromessi u kienem wieħed eh, minnaħa tal-alde. Kienem sar sforz kbir. Għanna sit kompromessi għawnek li eh, jibqaw problemi. L-għonet l-għol emenda e għal kwistjoni tal-ħaddima ippostjati. Hemm żewġ pożizzjonijiet differenti ħafna. Etnej kienu fuq l-interpretazzjoni tal-ambitu tad-direttiva fuq il-ħaddima ippostjati. Soċjalisti interpretawa b'mod u l-oħrajn tkellmu fuq l-ambitu ta' direttiva. L-kompromess kien li nħallu l-affarijiet kif huma għalissa u dana huwa test li prezentatilna l-Kummissjoni fil-bidunet. Umbat, tkellimna fuq id-direttiva, jiena ma qbilx. Però, il-problemi ta' trattament uguali, per eżempju anke fuq il-ħaddima sa' staġjonali, jiena ma nixtiex illi din il-proċedura ta' applikazzjoni singola eh, se sir afas nitkelmu fuq il-ħaddima postijat, meta nitkelmu fuq il-postijar. U mux nitkelmu fuq kollox. Emżon ninsibu kompromess fuq da. Il-kompromess B jireferi għal puntiħor. Il-soċjalisti iridu il-ħaddima jiġu fl-Europa li jiġu f'Robag ikollhom aċċess għal benefiċċji soċjali u aċċess għal għax-xogħol. Però l-PPM e ma ridux li dana jekollu impatt fuq il-libertà ta' kontrattazzjoni u dawn in-nies għandu jkollhom l-opportunità li jmorru fl-uffiċċji ta' tal-persuni li m'għandhom xogħol. Però rridu niżguraw illi kun hemm aċċess għal servizzi mingħajr però mal ma bidlu il-kontrattazzjoni fil-pajjiżi. Jista' jkun hemm problema hawnhekk. Imbagħad hemm punt ieħor ċe fuq l-artikolu 12 u daġej minnu qastaftejn fil-trattament ugwali indaqs fuq dak li għandu xaqsam mal-edukazzjoni. Dan l-artiklu għandu jippermetti l istati membri jippermettu limitazzjonijiet fl-aċċess għall-edukazzjoni. Il-PPE rrit jitċara dan il-punt. Għonek jena xtaqt najt bħala kompromess li dinja direttiva li ma ta' tix lebda drittijiet, lif dritt ta' trattament indaqs. Id-direttiva tajt li l-immigranti għandhom l-istess drittijiet bħal ħaddima nazzjonali, jekk f'pajjiż partikolari hemm limitazzjonijiet fuq l-aċċess għal ċerti trattamenti, allora ħna rridu nskuraw sempliċement li l-immigranti kolom l-istess drittijiet eh, ta' aċċess eh, tal-ħaddima nazzjonali u li pipiri tiċċara din il-kwistjoni. Il-PP għal illi il-trattament għali għandu jkun għal dawk li ħadmu, imma mhux għal dawk li għadu ma bdewx jaħdmu. Din id-direttiva tapplika biss għal ħaddima li jiġu uh, fl-Europa bil-permess wahdini. Għal daqstantu għal ħaddima biss. L-EPP rridu jeskludu l istudenti per eżempju, aħna naqblu. Nistaw neskludu l-studenti studenti mit-trattament id-daqs. Imma din id-direttiva hija biss għal dawk l-immigranti li jiġu fl-Ewropa fil-permezz singolu, ma jkoprix l-istudenti jew il-ħaddima li jaħdmu f'kumpaniji differenti. Dawk li jirrisjedu fl-Ewropa għal xogħol ma tkoprix l-istudenti u laqas il-familji l-PP jridu jgħidu illi il-ħaddima il-ħaddiema biss għandu jkollhom trattament ugwali. Jiena nixtieq illi il-ħaddiema li jiġi fl-Ewropa bil-permess singolu ikollhom li PP xtiqu li jitkellmu fuq is-sitwazzjoni fiskali u aħna nistgħu naċċettawha. Però jridu nagħmlu mod li anke soċjalisti jaċċettawha di aħna nixtiequ li jkun hemm taħriċ vokazzjonali u aċċess għall-istudi għandhom ikunu marbutin mal-xogħol li l-permess waħdini qed jippermettilhom li jkollhom għandu jkollhom aċċess għal dan, għandu jkollhom trattament indaqs, sempliċement għat-taħriġ u għal-edukazzjoni li huma marbutin direttament mal-xogħol tagħhom, aħna ma nistgħux nirrifjutaw dan. Din hija kwistjoni ta' integrazzjoni, e kemm hekk saħat qed jaħdem fil-Ġermanja u fil-Franza għandu jkollu l-opportunità li jitjieb u li jmur korsi ta' taħriġ jew tal-edukazzjoni, jien ma rix ikun hemm nuqqas ta' tejma hawnhekk. Aħna ma nistawx niċħduhom ehm, il-possibilità li tejbu il-ħiliet tagħhom u l-abilitajiet tagħhom li għandhom x'jaqsmu mal-xogħol. U ma tagħmel kompromess de li huwa diffiċli, iktar wieħed diffiċli Aħna kellna naqsmuh f'żewġ partijiet. U importanti, ħafna. Fil-parti D nitrataw il-kwistjoni ta' li ma drittijiet għandhom jinataw lil dawn il-ħaddima. Huma jiġu għaw permess għal 2-3-4-5 snin biex jaħdbu u jgħixu fl-Europa taħt dan il-permess waħdini xi drittijiet għandhom fil-sikurtà soċjali. Hawnhekk għandna problemi. is sekurtà soċjali hija marbuta ma' residenza mhux mal-xogħol. Jiena lest naċċetta kull soluzzjoni hawnhekk. Aħna nħallu fidejn l-Istati membri l-opportunità li jitolbu kondizjoni speċjali hawnhekk. M'hemmx għalfejn dawn ikunu trattamenti ndaqs automatikament. Però il-benefiċi tal-familja u tal-għat għandhom jiġu koperti. Umbat fuq il-saħħa, fuq il-medicina għandhom ikollhom l-istess trattament, għaliex m'għandhomx ikollhom l-istess trattament bħal kollegi Ewropej. Il-protezzjoni tal-familji u ta kontra l-qat, aħna ma nistawx nkopru daw kontratti il huma iqsar minn sitt xhur. Però din hija f'dejn l-istati jekk jiridu xi jagħtu protezzjoni għall-familja u għall-xogħol u maħnix ta' namlu eccezzjoni l-istudenti, memx għalfejn najduħ, imma l-IPP jridu jibbu, jridu jinkludu anki l-istudenti. Imma min jitħolaw b'viza, għalix għandu jieġi meċħut, u ma rridux neskludu anki dawk ah, li għandhom kontratti li huma etwal minn siċur, kontratti ta' żmien twil. U dan għajwasalni għall-aħħar kompromess, Illi huwa l-kompromess E dana jirreferi għall-esportazzjoni tal pensjonijiet Hawnhekk mandiġ problemi, għandna diġà ma' mal-IPP fuq dan. Għandu jkun hemm trattament indas għall-pensjonijiet. U mat nixtieq ngħid xi ħaġa oħra, President. Aħna għamilna sagrifiċċji kbar preferenza għall-ambitu ta' direttiva, aħna ċettajna ħafna mill-emendi illi ġew prezentati mill-PPE. Però ma rridux inneħħu drittijiet minn dawn għal dawn in-nies. Dawn mhux qed jiġu għal ġurnata, qed jiġu għal snin twal u rridu nelbu ir-razzizmu l-ksenofobija li applika f'ħafna nies li jiġu jaħdmu għaw għandu jkollhom l-istess drittijiet, m'għandux ikollhom inqas drittijiet mill-ħaddiema nazzjonali. Dawn in-nies li jiġu legalment għandu jkollhom għandu jkollhom weda ta' trattament indaqs. U jiena nixtieq li l-kollegi aċċettaw għadi. E, saru sagrifiċċji mill-partijiet kollha, partiti kollha, u rridu nilħu e, bilanċ bejn il-pożizzjoni differenti u rridu assolutament il-Komitat tal-Impjigi għandu Defendi d-drittijiet tal-bnedem, id-drittijiet tal-ħaddiema u d-dinjità u ma nistawx e, inneħulhom id dritti li jkunu integrati fis-soċjetà tagħna. Grazzi. Signora Ungman Reuter. E, aw e, kallim li xtiq jitkellem qablek, ki importa? Grazie, Presidente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 dan kien dossier diffiċli ħafna, u diffiċli li jsibu eh, maġġoranza kbira a favur ta' da fil-parlament, u għaliex qed ngħidu da. U għaliex aħna daqshekk limitati fil-interpretazzjoni tagħna. Fil-pajjiżi tagħna aħna għandna partiti politiċi li huma fuq il-lemin. U dawn il-pajjiżi eh, politiċi fil-Finlandja u fil-Olanda se jgħidu li dawn is-sistemi huma bbażati fuq ir-residenza u rridu niżguraw li mhux se nippermettu wis barranin li biex jidħlu fil-pajjiż tagħna għax dawn il-pajjiżi qegħdin eh, iwaqfu qegħdin jiblukaw il-sistemi tas-sikurtà soċjali dak li għajdu dawn tal-lemin. Minnaħa l-oħra, eh, Signora President, ma jistax ikonna situazzjoni fejn ħaddiema li edin jużaw il-pajizi terzi umbat jinotaw, jinotaw livelli iktar baxxi ta' sikurtà soċjali. Bizzejiet biex jikkompetu mal-ħaddejma tal-Istati Membri tagħna. Hemm bżonn isibu bilanċ, u bżonn eh, nilħu bilanċ li kun koerenti, linja koerenti f'dan ir-rapport, dan huwa importanti. Jiena nammetti illi fl-emendi firmati minn naħa tiegħi fil-bidu net problemi ġew wara u jina ma konċi prevedejtom dawn il-problemi meta firmajt. Meta nitkellmu fuq il-kompromessi d wieħed u d fuq dawn il-kompromessi, meta wieħed is-sensitività ta' dawn il-kompromessi nistaw nispeċaw fi situazzjoni li persuna li għandu permess ta' xogħol u ilu jaħdem fil-pajjiż għall-inqas minn sitt xhur, jista' jkun dik il-persuna mandu l-ebda possibilità illi jikollu il-beneficju tal-familja u l-benefiċ tal-qat. Imma rridu niftakru illi din il-persuna, u jena għandi pozizjoni differenti mill-kunsill hawnhekk, din il-persuna jekk jaqa mill-scaffolding waqt li qed jibnu xi bini, il-familja tiegħu u anki u ikollhom bżonn ikollhom il-possibilità li jaċċedu eh, l-invalidità, l-assikurazzjoni, il-benefici fuq it-tfal, aħna fuq da qed nitkellmu. Qed nitkellmu fuq il-politika soċjali fil-demokrazija kristjana rridu niftakru dak li huwa veru, dak li huwa ġust għal daqstan hemm problema u jiena kelli diskussjoni mal-grupp politiku tiegħi fuq dan il-punt. Aħna x'qed nagħmlu hawnhekk? Aħna hawnhekk qed nippruvaw niggarantixxu id-dritt għal trattament id-daqs kif ġie miktub fil-regolament 803. U dan id-dritt għal trattament indaqs li aħna nirrikonoxxu, però fl-istess ħin ngħidu illi trattament indaqs jeżisti biss għal persuna li għandu permess ta' xogħol. Jekk huma jaħdmu u jieħdu benefiċċji soċjali eh, u bat jistaw jitilfu xogħol u dan jirgwarda anki regolament 8-8 li tlieta. U f'ċerti pajjiżi għet eh, jista' jkollu anki drittiet iktar baxxi meta wieħed jiġi fil-Finlandja u fil-Franza eżempju bil-permess ta' xogħol u din il-persuna mbagħad t eh, tistudja minn flok ma taħdem. Allora mbagħad din il-persuna tista' titħol taħt kriteri differenti għabbażi tal-lingwa u affarijiet oħra. U jirin naħseb li din persuna bad għandu jkollha l-possibilità li jkollha l-aċċess, per jekk aħna nitkellmu fuq eh, eh, li wieħed iġib eh, speċjalista għal kompjuter mill-Indja, din persuna għandu jkollha l-opportunità li taċċedi anke jekk il-kollega Franċis jkollu possibilità li jaċċedi għal kors tal-kompjuter, anke dal persuna indjana għandu jkollu l-istess aċċess għax eh, bekk il-persuna jista' jżomm il-ħiliet tiegħu aġġornati. E, Signora President, hemm xi punti hawnhekk li jiena għażilt e, nsostni l-prinċipju ta' trattament indaqs dan huwa wieħed mill-punti, imbagħad hemm limitazzjonijiet illi naħseb illi jeżistu hawnhekk qed nirreferi għal benefiċċji fuq it-tfal, għal benefiċċji tal-qat u u nista' niskludi daw it-tnej, però l-benefiċċji l-oħra qed ninkludihom. U kumment aħari jekk tippermettuli il-Kunsill xamel u l-Kummissjoni sqalet il-Kunsill qal li min għandu viża għandu drittijiet differenti inqas drittijiet fil-fatt m'għandhomx dritt ta' sikurtà soċjali m'għandhomx dritt ta' trattament indas. Meta tqablu ma' eh, xi ħadd li għandu eh, permess u dan xi fisser ifisser illi e għana nitkellmu fuq impiegat. Allura mbagħad se jkollna żewġ kategoriji ta' pajjiżi terzi, ta' ħaddiema ta' pajjiżi terzi, u dejjem se se, se, se nażlu dak li u minqas u dawk li huma l-inqas huma dawk li m'għandhomx kondizzjonijiet magħhom. U mbagħad il-konsegwenzi x'inhi illi il-permess sing singolu u għanfassal propju biex jabla possibli illi konna permess ta' residenza u permess ta' xol f'permess wieħed. U l-ideja hija propju illi ikonna permess ta' residenza li tippermilek, lek taħdem li illi biħista wieħed iskurista jaħdem. Illi ikonna sistema sempliċi biex kollok permessa għal xogħol u għal għexien. U issa isna qed impoġġu eh, qed inbidlu l-prioritajiet, irridu nqogħdu attenti. Grazzi, għatem eh, tlet persuni li jishti u jitkelmu, naħseb li l-interpreti għadbaqlom ħames minuti oħra maħna u mbagħad eh, eh, jekk jħalluna l-interpreti nitkellmu naqra bil-Franċiż u ftit l-Ingliż. Grazzi, Signora President. Jena se jkolli nitkellem dwar il-proċedura formali għaliex naħseb li l-mod kif aħna ħdimna u mxejna fuq dan id-dossier ma kienx ideali u dana għal ħafna raġunijiet. Il-rapport oriġinali ma intlaqax, issa reġaqjat u demna tajja pwis, imma proċedura kienet zbaljata li xinti għat kont titkellem għannom tal-komitat, imma jiena bħala shadow rapporter u bħala l-koordinaturi ma kienu jafu xejn b'dan. Għalek naħseb li għanna nimxu eh, kif suppost ma xurxin u nieħdu l-passi meħtieġa sabiex nkunu nistaw naħdmu b'mod demokratiku u naħseb li f'dan il-kas ma mxejni xek u hija ħasra. Naħseb illi huwa ftit diffiċli illi naħdmu fuq dan eh, illum għaliex eh, il-verżjoni finali ta' dan il-kompromess eh, tawili u diħna fil-kamra kif tista' taħdem hekk. Il-koll wasanna minn laqat tal-kumitati l-oħrajn u l-aħħar smajt fuq dan is-suġġett kien il-bira fil-axija imma l-aħħar verżjoni tal-emendi innatat li meta jiena tħalt f'din il-kamra. Kif kif jista' wieħed jaħdem hekk għaliex hija propju l-forma tal-kliem li tħollu torbot. Dan huwa suġġett diffiċli. Ma mhix qed ngħid li jiena marriċ naħdem fuq uh, kwistjonijiet diffikoltużi, imma rridu naraw u niflu l-emendi għaliex l-affarijiet jitneħħu jiżdiedu fl-aħħar minuta u għalhekk ikun diffiċli ħafna l wieħed jifhem eżattament x'tibdilu x'emendi jkunu saru. Alla volja nista' ngħidilkom x'sar sal-vot fil-plenarja u jkolli faħħar is-sur serka sa' xogħol li jagħmel sal-aħħar vot li tieħed fil-plenarja kien hemm żewġ emendi. Żewġ emendi illi hu ma qabilx magħhom. Jina xtaqt inkun preżenti bħala shadow rapportera għax inħossi li dan huwa dossier importanti Imma dak li xtaqt ngħid fuq il-mod kif aħna ħdimna issa fuq il-kontenut. Żewġ kummenti illi namilt u żewġ emendi wieħed dwar l-artiklu 3 paragrafu 2b li eh, jitkellem dwar il-direttiva dwar il-posting of workers li ġiet adottata u ippreżentajt bħala emenda dak illi kellna qabel ma tieħed il-vot finali fil-plenarja li ma tlaqax wara l-ewwel qari. Allora morna lura l-element oriġinali u qed ngħidu li dawn jitqisu bħala posted sakemm jibqgħu posted. Jiena din l-emenda daqrajta kemm mil darba u tlabt il-Kummissjoni tikkonferma li dan li jekk imorru lura dan it-test oriġinali f'ar direttiva 96 71 Dan ikun ifisser li persuni jistaw jiġu seconded, posted minn pajjiżi terzi u għandhom nejn jisibu ruħom situazzjoni aħjar minn dawk illi jaslu minn pajjiżi Ewropej. Dan imur kontra dak illi aħna xtaqna fil-fatt. jena prezentajt din l-emenda għal darba oħra ma konċ waħdi li ista emenda importanti ħafna għaliex fuq dan iħollu jorbot kollox. Inna 12 sena naħdmu fuq din, dan il-kompromess, is-sur serkas għal dan ukoll. Veru, kompromess huwa kompromess qatt ma jirbaħ kollox kulħadd, imma hemm bżonn illi aħna naslu għal ftehim illi nistgħu nkomplu nibnu fuqu. Jekk aħna ninsistu fuq il-kompromess A, se nerġgħu nispiċċaw bidejna fidejna. Aħna jiena nixtieq illi konna soluzzjoni li nistgħu nkomplu nibnu fuqha. Mbagħad aħna prezentajna l-emenda uh, eh, 47 li hija identika għal 46 u taqbel mal-paragrafu 12 2e Għamlek qed nitkellmu dwar drittijiet soċjali li xi ħadd jista' jgawdi minnhom jekk kollu permett tal- xol, permess ta' xol, imma jkun għadu maħadem xaqas ġurnata għandu l-istess rittijiet ta' ċittadin Ewropew illi diġa ħadem, iva jew le. Naf li din hija mistoqsija diffiċli, imma importanti rridu naraw x'inhu fattibbli. Kulħadd jiġi l-Ewropa biex ħaddan il-valuri tagħna u jgawdi mis-sistema ta' sigurta soċjali tagħna, imma ma nistgħux nagħmlu hekk għax aħna wara kollox maħniex eh, eh, eh, xi istitut tal-karità li qassam kollox bxejn. Għalhekk il-mod kif huma miktubin de wieħed u de tnejn u ma iva parzjalment dak li ktibtijien immem xaħat xaħġa neqsa u ma miktubin issa b'mod naqra differenti u għal daqsan tifissru xaħġa differenti u ma nistax naċċettom jiena kif inuma. Alla volja nixtieq li kunem vot konġunt ma dana kollu ma nistax naċċettom kif inuma. Sur Henri, mbagħad is-sur Assajja, unbat ikonna nalqu. Grazzi ħafna, Signora President. Jena marriċ in intawwal, ma ikolli najt li jina kontent illi meta naslu għal direttiva dwar il-posted workers se jkonna ċans niddiskutuha mhux fejn qogħdu naħlu l-ħin niddiskutuha issa. Issa jina għandi problema ma nafx kiex problema tal-lingwa jew ta' sustanza. Għamnek qed nitkellmu qed nirriferi għal kompromess ċe u eh, f'dan il-kompromess il-referenza għall-aċċess għall-edukazzjoni u eh, trattament indaqs kien hemm miktub fit-test oriġinali hekk xi ħadd ikollu permess uniku, ikollu eh, dritt li jkollu aċċess ukoll għall-edukazzjoni. Mbagħad daħanna qatt ta' restrizzjonijiet, madana kollu qatt ta' pajjiżi u organizzazzjonijiet illi aħna kellna konsultazzjonijiet magħhom ma jaqblux illi aħna qegħdin nillimitaw dan l-aċċess għal dawk illi jaħdmu jew illi ħadmu fl-modi jew jaħdmu issa jew ħadmu fl-modi. Għaliex din mhijiex kondizzjoni dan mhuwiex prerequisite. Jiġifieri persuna illi tkun mistiedna jew għat ta' persuni mistiedna minn kumpanija u dil kumpanija bat tfalli, dawn il-persuni li tkun stednet il-kumpanija jkollhom l-istess dritt ta' aċċess eh, li għandhom iċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż u forsi għandhom nillaqas biss ikollhom għalfejn ħalsu għal dan l-aċċess. Dan mhux faċli li eh, wieħed jaċċetta u wieħed jekk inħallu l-affarijiet b'dan il-mod, mhux se jkun hemm eh, wara l-ewwel qari, għalhekk hemm bżonn illi nużaw naqra sens komun. Signora Assaje? Baqanna eh, żewġ minuti oħra bl-interpreti. Se nitkellem bil-Finlandis. L-ewwel net nitlob skuża lill-Kumitat illi aħna biddinna il test l-ewwel qari għaliex eh, ovvjament il xogħol fuq dan id-dossier se jkun iktar diffiċli barra minn hekk aħna kellna proposta tajba għall-ewwel qari. U eh, kieku eh, korreġejna dik li kellna ma kienx qed insibu ruħna fis-sitwazzjoni li qegħdin fija bħalissa din il-kwestjoni ta' trattament indaqs imur kontra il-prinċipju bażiku li kull stat membru għandu id-dritt illi jorganizza s-sigurta soċjali tiegħu kif jaħsab li hu l-aħjar. Issa aħna hawnhekk għandna eh, sistema ta' sigurtà soċjali li hija wiesa ħafna li tagħti eh, sigurtà soċjali wiesa ħafna Eh, sistema li aħna nħadmu fil-pajizi tal-naħata fuq tal-Europa jgħatu l-ola livell ta' ħarsin fl-Europa. Ġifirina nifem il-diffikultajiet illi eh, din jaraw rappresentanti ta' pajizi oħrajn għalix eh, dawn il-benefiċi mumiex illimitati għal familji jew għal għat imma il-fatt li huma bbażati fuq ir-residenza il Eh, eh, ifisser li kopru eh, servizzi ta' kura ta' s-saxħa, jekk wieħed imur dentist, benefiċċji ta' maternità u paternità, ta' invalidità, ġifiri il-kompromessi de wieħed u de tnejn, il-mod kif huwa miktubin, jekk aħna ma nistawx nbidlu il-forma tal-klim, jiena se jkolli neħi jismi minn dan il-kompromess. Għal dawk illi jasbu li jekk xi ħadd jaqa' minn xi armar eh, fil-pajjiż tat-Tramuntana u eh, dawn ma jkunux koperti mis-sigurtà soċjali, ebda ngħidilhom illi ebda persuna fil-pajzi tal-Europa, pajzi nordiċi, ma jista jersa lejn eh, sit fejn ikun qed isir il-bini jekk ma jkollux assigurazzjoni. Mela, Naseb uh, issa l-interpreti se jkollhom iħalluna uh, jekk joqogħdu ftit iktar merħba bihom tajt il-President. Issa nerġa' nagħti l-mikrofonu lir-rapporter. Ma tixtieqx titkellem? jekk le tant l-aħjar tajt il-President. Bil-Franċiż bl-Ingliż kif trid.